Good morning, colleagues. Let's start our meeting first with the adoption. Lodwa tajba, nishti illi nibdew bil-qatana, l-għu net ħanibdew billi nadottaw l-agenda. Issa nistgħu nibdew id-dialogu monetarju tagħna ma' Mario Draghi li huwa l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew. Nixtieq nirringrazzja ħafna tal-li qed hawnhekk magħna huwa dejjem jattendi għal dan id-dialogu jkollna fuq bażi regolari u verament napprezzaw wkoll illi ħalħin il sabiex ikun hawnhekk magħna. minkejja li hemm laqgħa importanti tal-G20 fejn qed jiltaqgħu il-Banek Ċentrali u anka il-Ministri tal-Finanzi li huma preżenti fl-Awstralja. Aħna nix ringrazzaw tal li ta' uwek, grazzi ħati prezentalna l-perspettivi fuq l-izviluppi monetari u ekonomiċi, aħna diġa kellna diskussjoni dwar dan is-suġġett ma' l-esperti fukajna b'mod speċjali fuq il-konsekwenzi tal-inflazzjoni jekk tibqa' tippersisti iżda aħna ċerti illi sur Draghi ħajtkellem dwar dan u anke fuq ħafna punti oħrajn minħabba li din il-laqa hija qed isseħ propju wara laqa tal- Bord ta' tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew fejn kienet imħabbra aħbar importanti ħafna. Nistiednek sur Draghi sabiex titkellem ħanispjegalkom kif ħanimxu wara xar minuti ta' introduzzjoni minna ħata Sur Draghi, aħna ħajkonna ħames minuti ċans illi ħa natukom sabiex eh, saqsu mistoqsija, un bat ħajkonna possibilità Sur Draghi iwiġibkom. Jekk jogħġbok Sur Draghi. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli tal-Kumitat Ekonomiku Monetarju, Signori. Dan is-smieħ illum hija tissir f'mument ta' bidla l-Bank Ċentrali Ewropew. Fl-4 ta' Novembru, il-Bank Ċentrali Ewropew ħajkun s-supervizur bankarju għad-żona euro. U dan jinkludi wkoll supervizjoni diretta ta' 120 bank kbir. Dan huwa fil-fatt l-ewwel pass kbir tal-integrazzjoni ekonomika Ewropea minn mindu bdiet il-munita tal-euro. Aħna mħejja tajjeb ħafna għal dan il-pass importanti, iżda aħna nafu wkoll xtibta ta' responsabilità ġdida ħajkollna nassumu. Aparti minn hekk matul ix-xhur li ġejjin il-maġġoranza tas-servizzi tal-Bank Ċentrali Ewropew ħaj u ħanibdew noperaw minn Frankfurt Ostend Iżda il-ħaddima li jahidu ssib l-SSM ħajibqaw jaħdmu fiċ-ċentru tal-belt. Mill-perspettiva ġeografika naħseb li bekk ħajkun aktar ċar il tip ta' separazzjoni illi ħajkun hemm bejn il-funzjoni ta' supervizjoni u x-xogħol ieħor tal-Bank Ċentrali Ewropew. Nixtieq ninformakom ukoll li aħna llum ippubblikajna d-deċiżjoni li ħadna fuq l-implementazzjoni ta' separazzjoni bejn il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-funzjoni ta' supervizjoni hekk kif kien qiegħed jirrikjedi minna regolament tal-SSM. Jina naf li fit-3 ta' novembru lejlet il-bidu ta' supervizjoni wahdanija, intom ħajkolkom l-opportunità li tiddiskutu maċ tal-bord ta' supervizjoni. Sadak it-tant, ir-riżultati tal-evalwazzjoni komprensiva u kol ħajkunu marufa minn kulħadd. U um, F'dan l-isson tissa mill-lum kif ukoll fis-smieħ li ħajkonna l-qoddim ħan foka fuq eh, ix-xogħol tradizzjonali tal-Bank Ċentrali Ewropew, b'mod partikolari nitkellem fuq politika monetarja. L-irkupru ekonomiku fiż-żona euro jgħat jaqa' daqsxejn lura wara li kien hemm espansjoni moderata dawn l-aħħar ftit xhur it-kabbir taż-żona euro fil-prodott gross domestiku reali waqaf fit-tieni kwart ta' dan ta' din is-sena. L-ewwel informazzjoni li aħna rċevejna fuq is-sitwazzjoni ekonomika matul is-sajf kolli ngħid illi din kienet aħbar li ġalitna naħsbu li s-sistema u s-sitwazzjoni ekonomika hija daqsxejn iktar dajfa milli aħna konna nistennew. Il-produzzjoni industrijali ġaluna nħossuna daqxin iktar ottimisti u dawn l-aħħar aħna rajna li kienem stħarriċ u kienem indikaturi li kienu għat juruna illi dan l-nżul fil-ekonomija tagħna jider illi waqaf fawissu. Issa jekk inħarsu l qoddim aħna qed nistennew li domanda nazzjonali ħatkun appoġġjata minn bosta fatturi differenti dan jinkludi l-pozizjoni li għanidu fil-politika monetarja, il-kondizjoniet finanzjarji li ma favorevoli, riformi strutturali u anka l-konsum privat u l-investiment. Fl-istess ħin, aħna nafu l għandna l-problema tal-rata ta' qatt għolja ħafna u l-fatt li għandna tkabbir ta' kreditu li huwa dajjef u dan jista' inaqqas daqsxejn li tkabbir u l-iżvilupp ta' dan l-irkupru. Ir-riski marbutin ma' din l-espansjoni huma marbutin manka ma' din is-sitwazzjoni ħana nafu wkoll li tensjoni fuq il-livell ġeopolitiku jista' jdajja fiktar il-fiduċja tal-ċittadini u tal-konsumaturi u jekk ma jkunx hemm riformi strutturali li jkunu biżżejjed dan jista' wkoll jaffettwa l-ambjent finanzjarju u anka tal-intrapriża fuq livell kummerċjali. Aħna rajna li mill-aħħar tas-sena 2011 kellna eh, perċentwal ta' 3% u l-inflazzjoni kienet sejra l-isfel sejra l-tonqos is-safa wissu l-inflazzjoni kienet Nikkalkulata li kienet fuq 0.3% fuq dan il-livell iżda ftit iktar wara rajna li kien 0.4%. Aħna qed nistennew l-inflazzjoni ħatibqa' fuq dan il level baxx għax li ġejjin iżda tiżdied ftit matul is-sena 2015-2016. Minħabba dan il-perjodu ta' inflazzjoni baxxa ħafna li aħna għadha kemm esperjenzajna, aħna ħanippruvaw naraw daqsxejn x'numa ir-riski fil-żviluppi tal-prezzijiet, aħna u nħarsu l-qoddim. Aħna nifugaw b'mod partikolari fuq eh, il-kondizjonijiet u konsegwenzi ta' din id-dinamika ta' tkabbir li jeda tbatti fuq l-iżviluppi ġeopolitiċi kif ukoll fuq l-iżviluppi fir-rata tal-kambju issa illi ħanaslu għall-analiżi tal-politika monetarja tagħna. Issa nixtieq illi nisħaq fuq il-fant li l-Bank Ċentrali Ewropew għamel ħafna xogħol f'dawn l-aħħar tliet snin sabiex nippruvaw aħna niproteġu l-istabilità tal-prezzijiet. Aħna verament ġlidna favur il-konfidenza ta' ċittadini tagħna fl-euro illi fil-fatt rajna l-rati tal-interessi kienu fuq livell ma kienux normali. Aħna provdejna sistema bankarja tal-euro b'ħafna fondi u kompanina naqsu r-rati tal-politika tal-politika. Iżda fl-istessin, xorta waħda rajna illi kanna inflazzjoni dajfa ħafna. Tkabbir dajf illi ma kienx miexi pass maġġel bizzejiet u anka dinamika ta' kreditu u monetarja li kienet daqxejn dajfa. Waħna l-ura f'settembru, fil-bidu ta' settembru, deċidejna nadottaw numru ta' inizjattivi marbutin mal-politika monetarja illi ħajkunu implementati u ħajkomplementaw ċertu miżuri oħra illi aħna diġa ħabbarna f'Ġunju. L-ewwel net aħna qas ħafna, ir-rati ta' interess għal-Bank Ċentrali Ewropew baxar punti bażiċi, 10 basis points, inqas mill-livell effettiv, issa ir-rata ta' finanzjament edha fuq 0.05% u ir-rata ta' faċilità tad depositu hija fuq 0.20%. Apparti minn hekk aħna ħabbarna aktar miżuri sabiex insaħħu il-mod ta' kif qed taħdem il-politika monetarja u trasmissjoni tagħha li nkomplu na inselfu l-flus l-ekonomija reali u naraw li konna iktar politika monetarja eh, favorevoli issa li aħna irnexxinna eh, dan livell l-qas livell illi nerġgħu insaħħu it-trasmissjoni ta' tal-politika monetarja hija importanti ħafna speċjalment fil-qasam tas-self bankarju u aħna qegħdin nippruvaw naraw li nappoġġaw l-tħul reali l-infiq kif ukoll mod ta' kif inkunu nfasslin il-prezzijiet. Wara dan l-aħbar, aħna ħajkona dan il-programm ta' xiri ABS u aħna nibdew nixtru securities trasparenti u sempliċi blassi illi jikkonsistu kol fċertu talbiet eh, eh, fil-zona fil euro illi tkopri il-settur privat li mux finanzjarju. Għana nkopru wkoll bonds, covered bonds li ħajnħarġu fil-zona euro mill-MFI su ħajkunu koperti wkoll minn dan il-programm ta' xiri, il-CBPP3 aħna dawn il-miżuri fil-fatt ħajkomplementaw jisaxħu dawn l-operazzjonijiet ta' finanzjar mill-ġdid li huwa maħsub fuq periodu twal ta' żmien, il-TLTROs. Fil-fatt jina nixtieq li ngħidulkom ftit dettalji dwar din l-operazzjoni. L-ħamis li għadda 255 bank parteċipaw fl-ewwel eh, eh, program ta' TLTRO u kien hemm ammont ta' 8 82.6 biljun euro li kien involut. Dan kien verament eh, skont kif konna qed nikkalkulajna aħna bħala valuri u f'Diċembru il-banek ħajkollhom opportunità oħra sabiex jisselfu fondi f'din il-form f'dan il-fond, ġifiri l-allowance il form fdan il fond ġifiri l allowance tal bidu għal TLTRO illi ħadd permettilhom li huma jkunu jistgħu jisselfu ammont kumulattiv bejn ix-xar ta' Settembru u Diċembru ta' din is-sena jkun hemm it-tenders li jkunu ekvivalenti għal 7% tal-istokk tas-self illi huma għandhom outstanding u anka għas-settur privat li mhuwiex finanzjarju u mbagħad settembru Diċembru l-operazzjonijiet ħajkunu evalwati. Mis-sena d-dil ħajkun hemm ċertu ozzijiet allotments ta' kull f'kull kwart tas sena illi permezz tagħhom il-banek ħajkun jistgħu jirċievu iktar fondi skont il-performance tas-self tagħhom ta' dan l-aħħar. Għadu kmini sabiex nejdu xħajkun l-impatt ta' dawn it TROs fuq l-ekonomija kollha kemm jizda l-aħbarijiet li aħna smajna juru diġa' impatt pożittiv fuq is-suq finanzjarju. Aħna qed nittamaw illi nkunu nistgħu insaħħu il-trasmissjoni tal-politika monetarja, inħedġu iktar flussi ta' kreditu lejn l-ekonomija reali minħabba illi aħna għandna struttura li bbażata ħafna fuq il-banek fl-ekonomija ta' żona euro. Inizjattivi li aħna għandna f'Settembru ħajatu iktar seta' l-kreditu Unaraw li l-impatta tiegħu tier arrows ħajinħas fuq tlet livelli u n-netta ħanet nistennew li x-xiri ta' dawn ta' l-ABS trasparenti u sempliċi jista' jisaxħa iktar dan l-effent. U aħna naraw ukoll li ħajnata iktar għajnuna l-banek f'termini ta' cost relief il mbagħad ħajnħass minn dawk li ħajisselfu l-flus. U aħna nistgħu norbtu għal-tier arrows b'mod li nistgħu fil-fatt nikkalkulaw. Dan huwa sabiex is-suq tal-ABS naraw illi kun jista' jkollu l-potenzjal għall-interventi ħalli verament nkunu nistgħu nbidlu is-suq permezz ta' din is-sistema tal-ABS minħabba li dajjef ħafna e, l-suq. U aħna nkun nixtiequ ninfluenzaw ukoll ir-rati ta' self fis-suq sekondarju li ma fih il-banek qegħdin japplikaw dan ir-rati għal kreditu. Aparti minn hekk aħna ħajkonna dan il-kanal ta' bilanċjar mill-ġdid. Aħna ħan qed nespandu kemm jista' jkun likwidità illi ħadd ir-riżulta minn dawn l-operazzjonijiet li aħna n nimplementaw permezz tad-diversifikazzjoni tal-investiment anke fil-komunità tal-investiment. Tal ħalli naraw li konna kondizjoni ta' finanzjament iktar favorevoli. Aparti minn hekk aħna qed inħabru li nimplementaw pakkett ta' politika monetarja ħalli bekk nkun nista' jkollna iktar gwida u iktar insaħħu determinazzjoni tagħna sabiex ikollna pożizzjoni tista' testendi l-orizzont tagħna anke rigward l-istabilità tal-prezzijiet u naraw li l-inflazzjoni tkun iktar stabbli u tkun fuq il-livell ta' 2 fil-mija aħna edin naraw jekk il-suq għall-ABS u ix ħajpermetti li kunem xiri ta' ta' daqs partikolari, xiri li aħna ħanamlu ħaj inkludi numru ta' ABS trasparenti u sempliċi. Il-numru totali ta' securities li huma eligibli li palissa huma outstanding aħna nafu illi huma deġa ta' daqs partikolari Illi dan dak illi naturalment qed naraw mill-banek bħalissa. Aħna nafu wkoll illi iktar ma jgħaddi żmien ix-xiri tagħna ħajkompli kontribwixxi sabiex is-sitwazzjoni fil-livell kummerċjali ssir iktar normali kemm fis-suq sekondarju kif ukoll fl-attivitajiet ta' ħruġ ta' self. Fl-esperjenza tagħna mal-Banek Ċentrali aħna rajna illi xiri millu mal-għada dan jaffettwa id-daqs tassu u anka l-ammont ta' xiri li jkun jgħat isir. Dawn l-inizjattivi l-ġodda jistaw iżidu il-riskju għas sistema tal-euro, dawn ix-xiri dirett jista' iżid daqs tal-balance sheet tal-Bank Ċentrali Ewropew iżda il riskju ħajkun limitat. Grazzi għal programm ta' xiri tal-ABS aħna nkunu qegħdin nixtru eh, ċertu mezzanin mezzinin trenches issa dwar il- security, saħna nkunu nistgħu nixtru assi li huma leġibli għall-operazzjonijiet ta' l-Eurosystem. Ġifiri aħna għanna ħafna esperjenza sabiex nipruvaw nifmu u anka nikkontrollaw ir-riski li huma marbuta ma' dan it-tip ta' qas. Aħna nafu li dawn l-assi jistgħu jinxtraw u jistgħu jkunu ta' standard tajjeb ħafna li garantixxu trasparenza u sempliċità u għandhom ukoll riskju baxx in-numru l-ammont ta' zida fil-kreditu jistaw waslu għal tranzazzjoni finanzjarja aktar strutturata illi għanda rating tajjeb ħafna u l aktar eligibli fil-programm tagħna e, sabiex aħna nkun nisnu nagħmlu dan it-tip ta' estensjoni fil-kreditu u dan ħajaħdem ukoll bħala tip ta' protezzjoni kontra it-telf aħna nafu li dawn il-covered bonds ħajkollhom karatteristika li hija simili ħafna dik tal-ABS, ġifiri dan jistgħu jgħinuna ħafna fil-programm tal-ABS. L-ewwel net aħna ħajkollna minnaħa il- il-fatt li dawn il-covered bonds ħajkunu irregolati u kontrollati. Issa aħna qegħdin nistennew ukoll li l-banek jirrispondu tajjeb għall-inċentivi li qed joffri s-suq ħalli joħroġ biktar covered securities li jistaw jimbieħu u anka naraw li konna ktar self ta' flus li jkun għad dispożizzjoni. Aparti minnek aħna naraw li l-interventi f'dan is ħajkunu qed ikunu komplementati mix fis-sistema ABS sabiex aħna nsaħħu il-portafoll tal-kanali tal-bilanċjar mill-ġdid ta' trasmissjoni u anka naraw li niġġeneraw ċertu spillovers pozittivi fis-swieq finanzjarju anka fis-security. Saħna naħsbu li bekk jista' jkollna aktar fondi u jkollna kondizzjonijiet ta' kreditu tajbin jistgħu jgħinuna trasmissjoni tal-politika monetarja. Nittamaw li nkun nistgħu nimxu allura fid-direzzjoni li jkollna bdejna nimxu fiha fil-bidu tas-sena 2012. Permezz tal dawn il-programmi ta' xirja ħna konna ħanibdew il transizjoni minn politika monetarja illi hija ibbażata fuq il-provizjoni mill-Bank Ċentrali, mill-kreditu li ħieġ mill-Bank Ċentrali, għal ġestjoni iktar kontrollata u iktar attiva. il kunsil ta' tmexxija u determinat sabiex l kontra riski u allura aħna lesti li nużaw strumenti li mhumiex tas-soltu illi huma xorta waħda fil-mandat tagħna li nistgħu nimplementaw li jistgħu e, ibidlu id-daqs ta' dan l-interventi li mhumiex normali jekk ikun hemm ir-riskju ta' perjodu imtawwa l wis ta' inflazzjoni baxxa u nkun ridu nindirizzaw aħna riskju bħal dan, allura ħan użaw dawn il-miżuri. Nixtieq ngħidilkom iżda li s-suċċess tal-miżuri tagħna jiddependi ħafna fuq numru ta' fatturi li mhumiex fil-qalba tal-politika monetarja tagħna. Importanti li riformi strutturali li għandhom ikunu qalbina ħafna u titjib fil-livell ta' kompetittività fis-settur tal-kumpaniji u tan-negozju huwa importanti ħafna sabiex intejbu l-ambjent li għandna bħalissa fl-ekonomija tagħna. Dan jeħtieġ iktar investiment u noħolqu iktar domanda għal kreditu Ir-riformi strutturali jistgħu jkomplementaw allura din il-politika monetarja. Kif qed tilkom bosta drabi l-ebda stimulu la monetarju laqas fiskali ma jista' jkollu effett sinifikanti mingħajr riformi strutturali il-kriżi tista' tinelep jekk ikun hemm fiduċja sija fl-ekonomija reali u b'mod partikolari fiduċja fil-kapaċità u rrida tal-kumpaniji li jieħdu r-riskju li jinvestu u joħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol. Dan jiddependi fuq numru ta' fatturi, anka fuq il-politika monetarja tagħna, iżda U b'mod iktar importanti dan jiddependi wkoll fuq l-implementazzjoni ta' riformi strutturali illi bħalissa qegħdin Insostnu l-kredibilità tal-qafas fiskali tagħna u t-tisħieħ ta' tmexxija ta' żona euro. Oriġinarjament intom għaziltu kol ċertu eh, punti li għandu xasmu l-infrazzjoni fiż-żona euro bħal mis-suġġetti li kellna niddiskutu llum fis-smieħ tagħna. Jiena ntama illi dawk id-deċiżjonijiet li jina tilkom li aħna ħabbarna fl-Ulju Settembru jistgħu jgħinuna sabiex nifukaw iktar fuq il-politika monetarja u l-miżuri fiħdan din il-politika. Però madonna kollina l-essu interessat li nisma' il-kommenti ta'kom fuq dawn il-differentials li għandhom xaqsmu għall-inflazzjoni, sa' nistenna minna ħatakom, sabiex nisma minna ħatakom, skużaw li tkellimt fit-tul, grazzi. And now I will give the floor to Grazzi ħafna, Sur President, Sa nixtieq nisma lil Pablo Zalba, fissem li pipin. Grazzi ħafna. Sur Draghi l-ewwel net nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-li kont hawnhekk magħna llum. Jiddisfeċini li kont daqsxejn tard, ma kux qed tismani. Nixtieq insaqsik. Xi ħaġa fuq it-TLTROs Inti jett illi dawn ma kinux qed eh, eh, jiżviluppaw kif kien mistenni u jiena ikolli ngħid illi kien jisu li qabel in-nies setgħu ikollhom setgħu jiselfu flus prati iktar baxxi minħabba li hemm iktar riskju l-banek issa ma jistgħux ikomplu jiselfu flus brati baxxin. Kif nistgħu insolvu din il-problema? Nixtieq nkun naf ukoll. Jekk dan kien xed jiġri anka qabel ma kien hemm dawn il-famużi stress tests li kulħadd qed jitkellem dwaru. Jiena naħseb illi naqbel miegħek illi jekk l-istati membri mumiex ħajimplementaw riformi strutturali, il-politika monetarja mu ħajkolla lebda siwi. Jina naħseb Issa li inti għed titlob li jkollna politika monetarja aktar b'saħħita qed tagħmlu dan sabiex l-istati membri jkun jistgħu jimplementaw iktar riforma. Għandik eżempju, Spanja wieħed mill-pajjiżi li l-iktar implementa riformi u l-iktar liħol opportunitajiet u postijiet ġodda tax-xogħol u kellna l-ekonomija li kienet sejra tajjeb ħafna. ġifiri inti qed tistenna illi aħna ħanaraw illi din it-tip ta' politika monetarja proattiva ħad kompli tkun implementata mill-Istati membri sur Draghi. Grazzi, fuq din l-ewwel mistoqsija. Aħna dan l-aħħar rajna illi il-kondizjoni tal-kreditu tiebu xi ftit ġifiri kienu edin jonsu passin asmaġer minn qabel. Issa, il-starriċ li sar fuq is-self, landing survey, wara illi ir-rati kienu għadin jonsu, iżda l standard xorta waħda huma ikkontrollati iktar mill-medja storika mis-sena 2003 aħna kellna provi oħrajn, per eżempju, saqsejna lil banek x'inhu l-fatturi illi ixekklu lill-kreditu u l-proċess kollu kemmu tal-kreditu. U minnaħa tal-provista tal-kreditu dejjem mirċivejna tweġiba minnaħa tal-banek, ġifir il-problema kienet iktar kella xtaqsam mal-mod ta' kif huma jħarsu lejn ir-riskju. Ir-riskju naqas. Iżda l-standards xorta waħda huma aktar qolji mill-medja storika u hemmhekk ukoll għandna l-problema ta' nuqqas ta' domanda. Mela, issa ħna permezz tal-teltros ta' TLTRO, saħna raw li l-banek xorta waħda kollom il-kondizzjonijiet ta' fondi li tista' tipprovdilhom il-possibilità li jagħtu rati konvenjenti ħafna rati iktar konvenjenti minn dawk li kienu edin jistennew li aħna ħajkolna xi ħames xhur jew sitt xurilu ilu ġifieri. Aħna naħsbu li meta ħajkun hemm id-domanda ħajkun hemm biżejjed fondi sabiex aħna ssodisfaw din id-domanda. Issa, Ir-raġuni għalfejn din l-inizjattiva ta' TLTRO sija differenti mill-inizjattiva li għana ħadna fis-sena 2012 hija minħabba l-fatt illi aħna qegħdin niffukaw iktar fuq is-self l-settur privat non finanzjarju l-inizjattivi tas sena 2012 aħna konet nindirizzaw problema serja ta' fondi li kienet edha twassal għal numru ta' incidenti marbutin mal-banek u grazzi għal LTRO saħna konna nistaw nivitaw din il-problema unsolvuha. Iżda situazzjoni sitwazzjoni llum il-ġurnata hija differenti, għandna ħafna possibiltajiet ta' fondi, iżda xorta waħda aħna qegħdin naraw illi dan mhuwiex imbagħad qed ikun trasmess għal settur eh, privat. Aħna nafu li dan il-fondi ħajkun a dispożizzjoni tal-banek mod illi huwa konvenjenti ħafna l-banek u aħna nixtiequ li l-banek jiżaw dawn il-flus ma jagħmlux affarijiet oħra b'dawn il-fondi. Għandi kellem mistoqsija oħra, issa fuq il-politika monetarja. Jan nixtieq li ngħid xi ħaġa li importanti ħafna. Mela, għandna tliet elementi importanti ħafna. L-ewwel nett il-politika monetarja, riformi strutturali u mbagħad il-politika fiskali ħan dwar iktar quddiem. Iżda jien naħsibx li qed nitkellmu fuq xi tip ta' eh, bargain ġviri jekk il-politika monetarja biss ħatiħu ħatkun effettiva jekk ħassir xi ħaġa oħra, din huwa veru. Iżda m'hemmx tip ta' negozjati li jdu jsiru fuq il-livell formali dan huwa għalek ta' ħaġa dan huwa l-iktar punt importanti il-mandat tagħna huwa li r-rata tal-inflazzjoni għandha tinżam inqas minn 2% iżda madwar rata tal-2%. Issa Signor Ferri. Very much. I'll speak in English this time, trying to be faster. Uh, I've often congratulated Grazzi, għan nitkellem l-Inglis biex naġlu iktar. Jina, fraħt l-ekar wol tijak, fl-sibi matur il-krizi, Issa, Nishtiq nagħmilek żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net. ir wol tiegħek bdejda d-diskors billi għad illi inti tkun is-supervizur fl-Unjoni Bankarja u jena qed nieħu gost nisma' dan. Imma li sibi kien involut mill-qrib fi supervizjoni tal-banek l-aktar importanti fil-Portugal fiħdan il-programm ta' Trojka. Inqas minn erba' xhur wara tmim tal-programm it-tieni l-ikbar bank fil-Portugal, Banku Spiritu Santu, ikolla sa u dan kellu impatt kbir fl-ekonomija reali s-settur finanzjarju l-istabilità makroekonomika kollha kemmi tal-pajjiż. X'mar żmerġ? U x'kien ir wol tiegħek fi trojka? U issa taħseb illi din is-sitwazzjoni tista' tpoġġi fir-riskju il-kredibilità tal-ECB għar-wol supervizorju fiż-żona euro. Trid tiċċara din il-ħaġa u napprezza jekk tatina daqxejn ta' loġika, titfa daqxej dawl fuq dak li ġara. It-tieni mistoqsija tiegħi naħseb li għamilt biċċa xogħol tajba f'injezzjoni tal-likwidità fiż-żona euro. Iżda din il-likwidità m'hemmx flus tagħha li mhix qed tasal fl-ekonomija reali eh, l-TROs il-ġodda ma ħadmux kif suppost u l-mistoqsija tiegħi huwa possibbli li wieħed jaħdem bla qiegħda kif dim inti fil-politika monetarja mingħajr ma jkollu reazzjoni korrispondenti mill-linji ta' politika li jagħmlu jfasslu li ġelu n-naħa reali tal-ekonomija reali tissieħeb. Inti kont ċar fil-diskors tiegħek Jackson Hole imma issa wasal iż-żmien li nkunu aktar espliċiti nitolbu għal bidla fl-aġenda ekonomika minnaħa tal-Unjoni u minnaħa tal-Istati Membri u inti kif tissuġġerixxi li dan għandu jsir il-pajjiżi ta' surplus il-Ġermanja għandhom jiġu indirizzati indirizzati biex ibidlu il-pożizzjoni politika tagħhom imma nrajna li l-ekonomija fuq l-provvista Eh, ma kienx qed taħdem u bekk irridu xi tweġibiet. X'inhuma t-tweġibiet tiegħek għal dan kollu? Grazzi dwar ewwel mistoqsija. Dwar ewwel mistoqsija. Ma rridux ninsew li l-Bank Ċentrali Ewropew għadu mhuwiex is-supervizur ta' dawn il-banek. Il-Bank Ċentrali Ewropew ma kellux responsabilità ta' supervizjoni tal-banek Portugiżi jew ta' kull bank. U musser ikonna din ir-responsabilità sakemm insiru il-supervizur. Għalek l-involviment tal sibir fil u Spiritu Santu kien l-involviment li kellu meta kien parti mit-Trojka u ma kienx involut fil-bank speċifiku imma l sibir Ta' istituzzjoni supervizorja fil-Portugal ta' standards aħjar. Ikkontribwixxa għall isforzi ta' trojka permezz ta' tfassil u formular ta' standards aħjar, ta' analiżi aħjar tal-kreditu u għalu li li kien grazzi għal dawn l-standards imtejba li l-autorità supervizorja tal-Portugal setet tiskopri dwar il-BES BES. Dwar it-tieni punt. Grazzi tal-kommenti tiegħek dwar l-azzjoni tagħna sabiex nżommu mal-mandat tagħna u nżommu l-inflazzjoni taħt imma viċini 2 fil-mija u l-problemi biex dan jintlaħa anke fis situazzjoni attwali. Ir-realtà mhix waħda daqshekk diżastru kullimkien hemm pajjiżi li għamlu xi progress qed naraw xi eżitu mill-riformi li huma daħlu f'dawn l-aħħar sentejn. Iżda jrid ikun hemm qafas ġenerali ta' politika ħalli l-politika monetarja tagħna tkun tista' taħdem bisħieħ. U lil-lin mill-settur ta' riformi strutturali li nsemmejt kemm il-darba, settur li huwa dak tal-politika fiskali. Forsi nerġa' nirrepeti dak li għad Jackson Hole. Il-politika fiskali għandha bosta dimensjonijiet. L-ewwel net kellna regoli fiskali, fis-seħ il-patt ta' stabilità u tkabbir. Jekk nikkompromettu dawn ir-regoli, nikkompromettu il-fiduċa li għanna nkrata ma rridux ninsew situazzjoni fiskali ta' ħames snin ilu, x'kenna ħames snin ilu. Iżda. Madonna kollu hemm marġni marġni ta' manuvra fil-regoli tal-patta stabilita u tkabbir għal ċertu ammont ta' flessibilità. Skont il-kondizjonijiet li jinsabu fihom il-pajjiżi differenti u dawn huwa fidej il-Kummissjoni li tevalwa xin ir-regola. Termini aktar ġenerali għal pajjiżi li m'għandhomx dan l-ispazju fiskali huma x'jistgħu jagħmlu. L-ewwel nett jistgħu iva jindirizzaw din il-flessibilità imma għalihom hemm xi ħaġa aktar importanti huwa importanti li huma jagħtu prioritajiet ġodda. Del-politika fiskali tagħhom. Permezz ta' konsolidazzjoni fiskali li tħares it-kabbir, ġifiri jagħtu aktar priorità lill-investiment produttiv sabiex jitnaqsu t-taxxi u inqas priorità l ċertu infiq tal-gvern rikorrenti li mhux produttiv. Din hija l-modija ewlenija kolli ngħid tal-pajjiżi li m'għandhomx daqshekk spazju fiskali. Għal pajjiżi li għandhom marġni ta' manuvra fiskali hemmhekk nistan biss ngħid li huma għandhom isegwu is-CSR si rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż kif ġew imħadna u appoġġati minn kull mexxej Ewropew fil-Kunsill Ewropew. Is-Sur Bertlu kien għal ICR. E Sprechen. Prezzafna nitkellem bil-Ġermaniż. Sur Draghi, inti għandek il-problema u koll fuq il-tal-inflazzjoni. Inti tkellimt dwar din il-problema u naħseb li inti tkellimt fuq waħda mill-iktar teddidiet serji illi aħna nistaw. Tista' tismani Sir Draghi jew? Tajjeb, inti kifet lek tkellimt fuq il-problema ta' l-inflazzjoni li eh, għedha tedda t-situazzjoni ta' nasab li din liktar liktar problema eh, serja li bħalissa għedha tedda l-Unjoni Ewropea fuq livell ġenerali. Ħansaqsik l-mistoqsija tiegħi. Inti taħseb illi brata iktar baxxa tal-inflazzjoni taħseb illi aħna dan l-ammont ta' flus hemm tlieta. Dan huwa minħabba fek li mhux ma kienx qed jiżviluppa it-tkabbir ta' M tlieta kien tkabbir dajjeb ħafna. Eh, dajjeb ħafna anzi. Jiena naħseb illi għal din raġuni aħna edin naraw illi fuq l-ewel livell dan għandu jispanda b'mod normali. Jena nishtiq nkun naf kif intom besibkom tamlu dan it-trasferiment minn M3 għal M1 u xtib ta' fondi, fondi intom besibkom timplementaw. implementaw u tintroduċu ġifiri x'tip ta' tifsira intom qed tagħtu għal trasferiment minn M3 għal m wieħed dak li għandu x'jaqsam l-ammonti ta' flus u x'tip ta' effett jista' jkollu fuq l istabili fuq il-fatt li l prezzi jistgħu ikun iktar stabbli. U eh, kif intom beħsibkom tinvestu fiktar fondi u iktar bonds ta' l-basati fuq il-likwidità? E kif aħna għanna fis-sistema tagħna ħabba l-investituri finanzjarji qegħdin jinvestu fisma' u affarijiet oħrajn ukoll iżda huma qegħdin jagħmlu distinzjoni mill-tip ta' investiment li qed semmi int jekk din l-analiżija ta' veru. Allura ma li l-ABS u TLTROs mhux ħajjnuna ħafna kontra l-inflazzjoni, naħsbu li il-problema ewlenija għandha samma l fin fiduċa li qed titpoġġa fis-settur bankarju. Nixtieqek li tieħu pożizzjoni dwar dan, Grazie. Thank you. Um... Grazzi. Ir-rata ta' tkabir annwali tal-M3 kienet baxxa naqbel me perfettament ila baxxa għal żmien mhux ħażin anke jekk f'Lulju irkuprat 1.6% għal 1.8% kuprat daqsxejn. Femme wieħed dan jibqa' l-unika kontributur għal tkabbir ta' lieta fundamentalment. Zdiet mhux brata spettakolari imma minn 2.5 fil-mija wara 5.4. fil-mija f'Ġunju. Din hija naħa l-oħra tal-flussi ta' kreditu dajfin li aħna nosservaw fis-sistema bankarja. Il-kwistjoni hija din Dan huwa minħabba limiti ta' provista jew ta' domanda. Jista' jkun minħabba l-provista. Għaliex il-banek kellhom pożizzjonijiet kapitali dajfin u għalhekk kellhom trażin fil-kreditu għax ma kellhomx kapital. Sa ċertu punt sar ħafna f'din l-aħħar sena sena u nofs. Min mindu aħna ħabbarna li qabel ma ħadna responsabilità sħiħa, qabel ma nieħdu responsabilità sħiħa bħala supervisor konna ħanamru l-AQRs, l-Asset Quality Review u l-Stress Test. reazzjoni tal-banek dak iż-żmien kienet li jżidu l-kapital. Għet għandu jgħid li ammont sinifikattiv ta' kapital, ta' dispożizzjonijiet, ta' kanċellazzjoni, ta' dejn saru f'dawn l-aħħar 15-20 xar. Iżda, huwa wis probabbli illi fuq medda qasira ta' żmien reviżjoni tal-kwalità tal-assi u l-istress test setaw kawżaw, naqis fil-flussi tal-kreditu, naqis kejken, għaliex il-banek rridu li jkunu lesti li kampaw fiż-żewġ testijiet u forsi kellhom xi kreditu limitat x'alternativa kien hemm? Jekk aħna konvinti li l-banek għandhom assi tossiċi, għandhom ħafna non-performing loans fil-karti tal-bilanċ u ma nagħmlu xejn dawn isiru zombie banks bħal dawk li rajna fil-Ġappun, lanqas huma ma jselfu. Hija bħal ġerħa ġerħa li rridu niddizinfettaw mill-aktar fis possibbli, anka jekk forsi eh, jintilef aktar dem. Iżda ġala darba. Indawuwa sew umbat il-marda tosfur u l-banek jarġaw jibdew iselfu. Pożizzjoni aktar soda. nil perspettiva manna lebda problemi għall-introduzzjoni ta' program tal-ABS jew ta' Teltros. Għallix E kif jiġu mnedija il-programmi tal-ABS u tal-bonds koperti l-stress test u l-AQR ikunu spiċċaw. Mux suppost li ħajkunem hemm kontaminazzjoni ta' tnejn li huma, imma anka jekk ikun hemm. Irridu nieħdu deċiżjoni tagħna ta' politika monetarja ma nistax ninternalizzaw il-konsiderazzjonijiet supervizorji biex noqodu namlu separazzjoni bejn iż-żewġ setturi, biex nifirdu dawn iż-żewġ setturi. Dan kif dak li dik li hija l-provvista. Naf li l-espansjoni tal-kreditu huwa wkoll illimitat minħabba d-domanda. Fl-aħħar tal-istqarrija tiegħi ta' introduzzjoni jiena qed illi jekk naġgħu niksbu l-fiduċja jekk is-settur privat jerġa' jikseb il-fiduċa, jista' jieħu riskju, joħloq l-impjiegi. Ek biss nistgħu naraw it-tmiem ta' din il-kriżi. Aħna min-naħa tal-politika monetarja nistgħu biss niżguraw illi nagħtu saf u niprofdu dan is illi grazzi għalih il-fiduċa tarġa tirritorna. Grazzi fisem l-alde. Ramon Tramosa Ibas. Onorevole Valtieri, caro Presidente Draghi, buonasera e benvenuto un'altra volta in questo Parlamento. Faccio la domanda in inglese.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 bażikament ikollhom inqas kapital. Meta mqabla mal-korporazzjonijiet iżda wieħed irid jgħid illi rridu nifmu wkoll li setturi sħaħ ebu l aġġustament mill-ġdid u dettaljat tal-ekonomiji tagħna. L-SMEs li qed joperaw f'dan is-settur m'għadhomx jeżistu. Pereżempju, s-settur tal-bini f'pajjiż jew tnejn. Iżda, f'termini ġenerali hemm kwistjoni ta' riskju. L-averżjoni għar riskju bla dubju ta' xejn tkun aktar għolja meta ikun hemm self lill-SMEs minn tal-banek minn self lill-kumpanija kbira. Uħut mill-aħbarijiet li qed nirċievu mill-bannek li jselfu iqawwuna daċxajn qalbna. Dan il-perċessjoni tar riskju huwa fattur dominanti. Imma bħala fattur dominanti naraw li tnaqqas f'din l-aħħar sena jew sena u nofs. Thank you. Now for the GUE Marisa Matijax. Issa Marisa Mattias fisem il-GUE. Grazie President. Sur Draghi, grazzi tal-li tinsab fosna l-lum. Eżattament ċarilu, inti għawnek għettinna għarrija. li kieku ħadna bis-serjetà dak li qed inti, sa kien hemm żvolta fl-Ewropa tkellimt dwar l-impjiegi u tkabbiri naqbilt miegħek imma fl-istqarrija tiegħek dak iż-żmien dak li għad illum jiena ma nistax eżattament nifhem x'differenzi jista' jkun hemm fil-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew. Minix nara li hemm xi differenzi f'dak li qed tagħmel. Il-miżuri kollha li semmejt inti għadhom qed jaħdmu fuq in-naħa tal-provvista aktar milli fuq in-naħa tad-domanda. Għalhekk b'sinji ta' politika għandkom? Ir-riżultati tal-politika ta'kom sissa ma kisbu xejn għall-ekonomija reali u għall-investiment. Minix ngħid li rati tal-interess baxxi huma żiena bħal għamlet il għamel Bank Centrali Ewropew dan l-aħħar, imma meta jkonna kriżi tal-likwidità, il-miżuri ħa jibqaw ikunu inutli bħalma kienu sissa għaliex l-ekonomija Ewropea ntlaqtet minn dan l-estremizmu liberali ekonomiku li waqqaf l-investiment pubbliku. Fwaqt ta' inflazzjoni, inflazzjoni baxxa jew deflazzjoni. Żewġ mistoqsijiet għandi għalik. Jirreferu għal dak li kontettejt inti dwar approċ aktar flessibli fil-budget. L-ewwel net. Din il-flessibilità budgetarja li jinti semmejt. Ħatħallina ikonna ċertu marġni ta' manuvra għal finanzjament brati baxxi għall ekonomiji li jeħtieġu l-investiment jew inkella. Ħat użaw biex tkomplu tħalsu flejjes lil persuni li jaħdmu fiċ ċivili li qed jitilfu xogħolhom u tafu li dan jista' jkollu effett fuq il-budget tal-istati membri ġifiri. Intom ħatejnu tnaqsu l-ispejjeż ta' fondi għall-istati membri billi il-mekanizmu ta' stabilita ittuħ licenzja bankarja u l-istess japplika l IB. Il-miżuri tagħna kifett inti jaħdmu billi l-fondi ikunu aktar disponibli għas settur privat. Brati ta' l-interess aktar baxxi irridu nafu li 80% u aktar ta' intermedjazzjoni tal-kreditu fiż zona euro tgħaddi permezz tal-kanal tas-self bankarju. Taġobna jew le hekk taħdem l-ekonomija tagħna. Kwieħed irid jespandi l-kreditu għandu jirrikorri għal banek meta nippruvaw grazzi għal programm ABS aħna qegħdin nippruvaw Nwarbu il-banek, imma din is-sistema hija simili bħal dik tal-Istati Uniti hemm 30% tal-intermedizzjoni bankarja li jissir mill-banek. Il-punt li jmiss. L-ECB kif jista' jagħti daqqatit l-budgets tal-istati membri, ek fimtek jena, dak mux kompitu tagħna. Fil-verità, mhuwiex parti mill-mandat tagħna u nista' ngħidlek li ma jaqax taħt il-mandat tagħna. Imma jekk taraw il-frankar u tfaddil li kellu, li kellhom dawn il-gvernijiet, grazzi għall-linji ta' politika tal-ECB. Fejnu, fejnu dan it faddil fej spiċċa dan it-tfaddil. Din jgħal l-mistoqsija qed nagħmilek jiena, minnu dan it-tfaddil. U għalhekk tu prioritajiet ġodda lill-elementi budġetarji u din għandha tkun xi ħaġa kruċjali. Dak li ġara sa mill-2011 u 2012 skużawni fil-budgets pubbliċi juri illi ammont konsiderevoli ta' flus ġew infadla mid-dejn li ġi mifdi u ma ġiex użat għal dan il-an. ċerti pajizi għamlu programmi tajbin li rendew fil-ġejjini u kontribuew għad kabbir imma f'pajizi oħra ġew użati ħalli kunem infiq fuq fuq l-armi. Għal-ħodor l-Onorevoli Gigold. President Draghi. Il-proposti tal-erba Presidenti u proposti tijak għal-reforma ta' zona euro diġa tabru. Issa li aħna edina għwek nitkelmu bejnietna ħafna mir rappresentanti tal-gvern ġermanisa din jiltaqaw Massur Valz fi konferenza stampa aħna edna raw li il-pjanijiet il-kbar mumiex edin jitħabru minkejja l-kriżi ekonomika qed nara li xi ħaġa ta' dwija li m'hemmx biżejjed impuls imbuttatura qoddim u jkolli ngħid li jekk ma jkollniex din imbuttatura qoddim ħanix ħanoħorġu mill-kriżi u jisu li inti mislilek issa li fiż-żona euro titterġa' iddaħħal ċertu miżuri ħalli tejn is-sitwazzjoni. Aħna rajna illi l-aħħar darba permezz tal-TRO saħna kellna l-possibilità li l-banek setgħu eh, jkollhom iktar likwidità u jixtru ċertu kellhom possibilità li jixtru iktar assi. Issa jien għandi mistoqsija nixtieq insaqsik. Inti ġieli provajt tkejjel kemm jista' jkunu li il-profit permezz ta' dan il-carry trade tal-banek u t-tini mistoqsija. Tista' tina din l-informazzjoni inti t-tini ħaġa jiena nixtieq nkun naf jekk inti tarax fuq livell parallel il-miżuri l-ġodda li inti tintroduċi jekk provajtx tara illi il-gvernijiet ikunu sforzati li jimplementaw riformi strutturali illi kienu maħsuba għal tmexxija aħjar fis-suq finanzarji u nixtieq nkun naf ukoll jekk dawn il-programmi ta' xiri tal-IBS u miex ħajkopru kol il-setturi li fihom iktar riskju jekk ħajkun hemm dan dil possibilità u jekk dan ux ħajsir biss jekk ħajkun hemm garanzija garanzija minnaħa tal-istat jew anka minajra din il-garanzija. U intom kif għamlu sabiex taraw li l-Bank Ċentrali Ewropew kun jista' jikkalkula r-riski u anka tkunu iktar trasparenti intom fuq din il-ħaġa. Grazzi. Thank you. I'm not aware of an Grazzi. Mari. Nafx ngħidlek kemm kienu kbar il-profitti tal-banek tal-carry trades li kienu possibli grazzi għal l-LTROs tal-2012, ma ikun disponibli Iva nipublikaw. Dwar it-tini punt, grazzi għal mistoqsija tijak. Għandix grazzi għal nista niċċara il-proċess li aħna nedejna. Xinu eżattament dan il-proċess? Aħna ħanixxu bla garanziji kim sejħa senior tranches transis prioritarji tal-ABS. Għan nagħmel żewġ kummenti hawnhekk. Il-preġudizzju ġenerali kontra l-ABS ġi mibdi l rwol pervers li kellhom dawn lassi fil-ħolqin u kol fit-tiswir tal- l-ikbar krizi finanzjarja, imma rridu għamlu differenza bejn l-IBS li huma trasparenti, sempliċi u reali u l-ABS li mhux trasparenti, diffiċli ta' tihom valur, per eżempju ir-rata ta' default ta' ABS ta' ipoteka residenzjali fl-Istati Uniti kienu ta' 20% ABS li nħolqu fl-2007 madwar 20% u fl-Ewropa kienu dawk ta' 0.12%. Bl-istess isem, aħna qegħdin nindikaw żewġ affarijiet tas-sew differenti. L-ABS istana kienu sempliċi, ġifieri l-persuni setaw jaraw x'tip ta' self kien fihom, kienu trasparenti. U aħna għandna din kategorija li jkunu reali, jiġifieri jrid ikun fihom self mal-ekonomija reali Dinja differenza ewlenija. It-tieni kumment importanti, aħna nishtru biċċa waħda biss minn dawn l-ABS, iġifieri il senior tranche. Xi Vijek kombinazzjoni l-ABS, jekk xi motor l-ABS sofri default il-self jieħdu il-sit tal-ekwità u it net mit-tranx liħor l-insejħu l-mezzanin. Jekk aħna nespandu l-akwist tagħna anke għas-settur għat-tranx tal-mezzanin hemmhekk neħtiġu għal-garanzija iżda sa dan it-tant aħna se nibqgħu għaddejjin se nixtru tranches ta' priorità biss u jekk ikonna garanzija li iva skont il-regoli tajnuna statali dawn li jkunu kompatibbli ma' leġislazzjoni tagħna imbagħad hemmhekk nibdew nixtru il-tranches mezzanin. Nixtieq nżid xi ħaġa waħda, hemm bosta miżuri. Sabiex dawn l-ABSs ikunu trasparenti. Miżura waħda hija li nkunu nafu x'tip ta' self hemm marbut magħhom u li sibi b'mod indipendenti diġa ftit ta' sinilu ħolqot reġistru ta' livell ta' data dwar is-self li issa tassew ħansibu ħutli f'din l-attività. Se ngħidilkom li mhix l-ewwel darba illi aħna għandna l-ABS. L-ABS hija parti importanti, parti tajba mill-kollaterali li l-banek tagħna jużaw sabiex huma jisselfu mill-ECB. Għalhekk ir-riskju il-persuni tal-ECB huma imdorrijin. Imdorin jitrattaw l-IBS l-ABS u anke i tranches ta' priorità tal-ABS. Issa Marko Valli għal e FTD. Grazzi President. Lodwa tajba lil Mario Draghi. Matul laħal dialogu monetarju miegħek aħna tkellimna dwar in-nuqqas ta' obbligi ta' self għall-ekonomija reali fid-dokument tekniku tal-ECB dwar it-TLTROs. Il-ġimgħa Most Trump innataw lura 19.9 biljun ta' l-LTROs l-antiki. Xidrabi, eh, nasbu ħażinu jkollna raġun u xek, minti ta' sepli kombinazzjoni din il-banek użaw il-TLTROs biex jagħtu lura l-LTROs il jekk aħna ma nagħmlux obligi, obligi naġan temni. L-unika ħaġa li nirkupraw huma il-bonus il tal-managers fost l-oħrajn bil-TLT Arrows u l-akwist tal bijas maħna namlu xej ħlif nżidu il-volum tassu finanzjarju u r-riskju sistemiku ta' Babil. Minajr ma namlu, ma natu l-ebda effett pozittiv fuq l-ekonomija reali u bekk id-dejta tal-inflazzjoni ħatipa tiddelu dina u fit-tul. X'taħseb dwar l-obligi u mhux biss rakkomandazzjonijiet fuq il-banek illi jieħdu il-flus imbagħad biex nwafqu darba l dejjem u ma nibqawx naddu minn il-labra li ċittadini, xtaħseb dwar il-separazzjoni tal-attività bankarja minn dik finanzjarja biex nizolaw l-attività tal-ispekulaturi. Għalix għedin komplu nkabru su finanzjarju u din il-babil u naħseb ta' min jaħseb daqxejn dwar din il-ħagġa, imbat xtaħseb dwar din it-taħlita ta' stimoli monetari u fiskali. Ara xamlu l-Istati Uniti, Renju Unit, matul il-reċessjoni l-kbira, politika fiskali espansiva, u maħallew sabiex id-deficit tagħhom jikber sa 6-7% fuq il-GDP inaqsu taxxi u jżidu l-infiq. Fittin tieni waqt kien hemm ukoll assorbiment tal varjazzjoniet ta' tħul. Nistgħu nadottaw din il-politika fi zona euro jew inkella rdu noqogħdu nagħtu ċempi ila nagħtu telefonata lil kanċillier Ġermaniża sabiex iva nitolbu għal permess. Grazzi. Well, uh, it's a lot of questions. Ħafna mistoqsijiet. Jina, se nirrepeti dak li għadni kif għalix rridu jew le 80% tal-kreditu qiegħed jenata mill-banek fl ewropa jekk bħet irid jespandi l-kreditu, irrit jirrikorri għal-banek ma tanċanna għazla oħra. Issa, kif tista tirrikorri għal-banek? jew illi namlu kondizjonijiet iktar sempliċi, jew inkella permezz ta' talbiet espliċiti, mhux rakkomandazzjonijiet biss għaliex din id-darba il-programm Teltro huwa differenti minn Eltro ta' l-2012. U issa is-self huwa immirat lejn l-ekonomija reali. Issa se jkun hemm ċerti benchmarks fl-operazzjonijiet li ġej se jkunem sensiela ta' operazzjonijiet ta' kull tliet xhur għas sentejn li ġejjin fejn il-banek ikunu jistgħu jisselfu jekk iridu u brati tassew baxxi u huma wkoll se jkunu obbligati illi jisselfu lejn lill-ekonomija reali skont ċertu benchmark jekk ma jagħmluhx dan se jkollhom iħallsu lura dak li jkunu selfu u dan se jopplika żgur għal l-ewwel żewġ tranches u mbagħad aħna rridu niverifikaw ġifieri irridu fil-każ iħallsuhom lura. Mbagħad jekk mhux qegħdin jissostitwixxu ħaġa għall-oħra. Hija, probabbli dan ifisser li mhux se jselfu? Le, għandhom nejn niselfu maktar tard għalek din hija bidla konsiderevoli mill-operazzjonijiet ta' qabel fejn kifat qabel aħna qegħdin indirizzaw problema ta' finanzjament speċifika u zgitċajna minn problema enormi fil-qasam tal-banek fl-2012. Aħna hawnhekk iridu nselfu iktar l-ekonomija lejali għalek dan ir-rigward daw l-affarijiet dan huma differenti u hemm ċerti rekwiżiti li jridu jikkonform magħhom. Però dan il-programm nix niġġudika waħdu għax se jkun kombinat ma' l-ABS u il-Covered Bond Program. Għalek ma nistawx nħalsu biss lejn ċifra waħda għaliex hija l-interazzjoni sħiħa ta' dawn it tlet programmi illi se kabbar il-karta tal-bilanċ tagħna, jiġifieri se jkollna nistennew ftit qabel ma ngħaddu ġudizzju. meta aħna nieħdu deċiżjonijiet jew meta jiena nieħu deċiżjoni ta' politika monetarja, jiena ma noqgħodx eh, naħseb dwar sħabi Fall Street, naħseb eh, dwar iċ-ċittadini Ewropej, naħseb dwar lan tagħna li nżommu il-prezzijiet stabbli illi nżidu il-rata tal-inflazzjoni eh, rib l-2002% imma ftit anqas minna u naħsbu ukoll dwar il-qat in-nies qiegħda li hawn Jiġifieri m'għandekx għalfejn toqgħod titfa' botti fuq is-City u l-Wall Street. U inti għamilt mistoqsija dwar il-separazzjoni bejn l-attività bankarja u il- il-market making il-Bank Ċentrali Ewropew jgħat jiffinalizza deċiżjoni li fuq dan is-suġġett li se toħroġ tal-waqt. Mbagħad fuq il-politika fiskali naħseb illi diġà tkellim fit-tul dwarra u tista taqra il-diskors li tajt f'Jackson Hole issibu fuq l-internet. Grazzi ħafna għal eh, membru non iskritti issa Gerof Anamans. Okay, I'll speak Dutch, uh, Mr. President. Se nitkellem bl-Olandis. Sur Draghi, għandi mistoqsija dwar program tal-ABS, waħda mit-tekniċi li inti trid tuża biex il-salva il-program teltro li ma tanċir nexxa. Inti għat illi il-konċett jinkludi ċertu inerzja waqt li hemm bżejjed likwidità u flus irħas fl-idejn. Imma hemm nuqqas ta' fiduċa xorta waħda b'mod partikolari fiż-żona euro. Il-banek għandhom il-flus imma mhumiex qegħdin iselfu. Is-Sur Xorble qal li ma kienx possibbli għaliex il-riski kienu se jerġaw jinħolqu u għal darboħra il-kontribwent Ewropew kien ikollu jagħmel tajjeb, jiġifieri nkunu qegħdin namlu wis id-dinja xi ħaġa li tiġbaħ wis il-kriżi tas subprime fejn dil-problema imbdiet Issa, inti tista' tgħid li jekk intom ħsibtux forsi x'tip ta' likwidità, x'likwidità ħsibtu għali għall-ABS u huwa veru illi biex intom tiġġestixxu l-programm tal-ABS eh, tużaw il-BlackCock, il-ġestjonarju tal-Fondi Amerikan, illi aħna nafu hawnhekk illi iddistribwixxi il-subprimes wara illi faqqat il-kriżi. Grazzi. Fuq l-ewwel punt jiena għalaqt l-introduzzjoni tiegħi b'dan il-klim il-krizi tispiċċa meta jkun hemm fiduċja sħiħa fl-ekonomija reali, ġifieri fuq dana qegħdin naqblu b'mod partikolari fil-kapaċità u rrieda volontà tal-kumpaniji li jieħdu riski jinvestu jħolqu opportunitajiet ta' xogħol u dan jiddependi fuq ħafna fatturi fosthom il-politika monetarja tagħna ma mhux biss għax aktar importanti minnek fuq l-implementazzjoni ta' riformi strutturali li jkunem kredibilità tal-qafas eh, fiskali u t tisħiħ tal-gvernanza ta' fl-euro. Fuq it-tieni punt jina għattilkom diġa għalfejn aħna naħsbu illi l-ABS, il-tip ta' ABS u l-komponent ta' l-ABS li beħsibna nixtru, mandomx jitqisu bħala assi li mumiex sikuri imma li huma sikuri. U t-tini punt fuq il-mezzanin aħna maħniex se nixtru mezzanin minnajr garanzija publika esplicita, issa fuq il-BlackRock Jiena ma nafx jekk BlackRock kienx distributur tas subprimes jew li għalhekk ma nistax bekk imma aħna qegħdin nużaw il-BlackRock bħala eh, konsillier konsiller biex jgħin li l-Bank Ċentrali Ewropew ifassal dan il-programm xejn ġdid, xejn stramp il-Federal Reserve kienu eh, eh dew bis-servizzi ta' ħafna asset managers xi 3-4 snin ilu, aħna maħniex qegħdin nużaw il Rock billi eh, biex jwettqu dawn it-transazzjonijiet. Il-urwol tagħhom huwa purament ta' qoti ta' pariri u qegħdin b'sebajnejn biex ma jkunx hemm assolutament ebda konflitt ta' interessi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għalaqna fl-ewwel round ta' gruppi politiċi l-ewwel kellim huwa il-Viċi President tagħna Marcos Feber. Eh, ich weiß gar nicht, ob ich mit Ma nafx hekk għandix inħossa lik. għalik, meħabba li jena naf li ħinkollu nisimaw L-istess storja, kulħadd jirrepeti l-affarijiet li l-ekonomija reali trid tikber li hemm bżonn ta' iktar flus u fondi u xtib ta' eh, tip ta' emerġenza ħna irrid ikollna le jiena mhux mill-partit tal-ħodor. Nista' nassigurak. Qatt ma ħadd iġri xi ħaġa bħal di. Xorta grazzi tal-istedinna. Intom edin tgħidu li allura hemm bżonn ta' iktar fondi li jkunu b'mod li jitpoġġew jkunu offruti b'mod favorevoli għall-ekonomija. Intom ma taħsbux li qed tkun daqsxejn iktar eh, qed tkunu daqsxejn iż iżejjed u intom qed tgħidu wkoll li l-banek diġà implementaw ċertu miżuri e kif diġà sar fl-Unjoni Ewropea f'ċertu pajjiżi bħal Renju Unit Ma tasbux iżda illi il-konsegwenzi u r-riski jisaw ikuni pjuttost eh, problematiċi u koll jew il-banek taħseb illi anka jekk mhux ħajġibu ruhom kif intom qegħdin u xorta waħda jkunu qed jikkontribwixxu b'xi mod tal-ekonomija reali. Ferro importanti li aħna noħolqu l-opportunitajiet ta' xogħol li tant għandna bżonn u dawn id-deċiżjonijiet politiċi li għandhom bżonn li jsiru sabiex aħna verament naraw li din il-ħaġa tingħata priorità. Naħseb li din mhix qed ovvja li ma tantx hemm xi domanda għal kreditu f'ċertu stati membri ġifieri il-problema tal-kapital mhijiex verament problema. Din raġuni mistoqsija tiegħi fuq il-konsegwenzi u l-effetti negativi, side effects, mux ħat forsi tgħidli ħafna fuq għazda kif nistaw noħol nistgħu strutturi ħalli naraw li dan il-flus li huwa dispożizzjoni b'mod favorevoli ħafna. Kif jista' verament jħalli l-effett pozittiv fuq l-ekonomija reali nkella xejn qegħdin nimplementaw dan mizuri, Grazzi. Um, Aħna Fil-waqt illi aħna qegħdin inkomplu naħdmu fuq din il-politika monetarja komuni u se nkomplu naħdmu fuq għal ħafna żmien. Rridu nqisu wkoll il meta aħna inqablu l-politika monetarja tagħna ma' dik ta' ġurisdizzjonijiet oħrajn, ma' ta' pajjiżi oħrajn, il-politiki monetarji tagħna huma fuq <coughs> qabdu tri li eventualment se, se, se jinfirdu minn xurxin għalix qabdu rotot divergenti. Imma fl-istess ħin aħna nafu illi dan jista iwassal biex joħloq iktar riski fil-qasam tal-istabilità finanzjarja. U aħna staqsejna li nanfusna edin naraw xeħjil ta' dan fil-żona euro, edin ifeġġu dawn ir-riski u eh, saret analiżi interessanti waqt eh, diskussjoni fil-Bank of International Settlement f'Basel 15 ilu fejn rajna li huwa veru li il-volatilità hija l-iktar baxxa li qatt kienet il-risk premia u l-spreads naqsu ħafna iktar mill konna qed nistennew imma fl-istess ħin fiż-żona euro maħniex qed naraw forsi f'ġurisdizzjoni taħrajn li tidher imma fil-żona euro le dak il-tkabbir illi Uh, jasal jew jinħoloq permezz ta' zieda fil-kreditu mill-banek meta flimkien mal-inqas volatilità u inqas riski jista' joħloq bużieqa f'setturi ċerti setturi u jekk aħna lejn jekk inħarsu lejn setturi differenti ta' swieq finanzjarji fiż-żona euro maħniex qegħdin naraw xi sinjali partikolari ta' eċċess. Kieku kellhom ifeġġu ikunu fenomeni lokalizzati U biex aħna nindirizzaw dawn il-fenomeni lokalizzati jridu nużaw mbagħad l-istrumenti makroprudenzjali u mhux l-istrumenti tal-politika monetarja li tapplika għal żona euro kollha kemmi, imma sissa din hija sitwazzjoni li għadha ma feġġieġ. Inti staqsejt ukoll Staqsejtni xi ħaġa oħra barra minn hekk? you really have a Iva, jena saqsejt Eh, kif jista' jkun hemm tkabbir ta' talba għal self għax naħseb mhux il-flus huma neqsin imma t talba biex jinselfu dawn il-flus. Iva għandek raġun għandna problema ta' talba. Id-domanda hija baxxa rridu niżguraw illi ikun hemm kondizzjonijiet ta' finanzjament illi meta talba tasal eh, eh, kollox ikun lest biex nkunu nistgħu nissodisfawha Mil-banda l-oħra mill-lat pozittiv, aħna rajna li dawn il-kondizjoni ta' finanzjament aktar pozittivi eh, eh, sabu ruħum fl-ekonomija ma' nix ninsew dak li ġara qabel nofs is-sena 2012. Xġara ġara illi kienem krizi ta' finanzjament wara l-oħra brati tal-interessi illi kienu oljien ferm u il-frammentazzjoni tal-swiq tal bankari fil-żona euro nibtu propju mill-kriżi tal-2012 u li għada maħna. Aħna rajna sensiela ta' indikaturi illi għawulna qalbna dwar it naqisa din il-frammentazzjoni, ma kunem iktar talba. U il-politika monetarja toħlo il-kondizjonijiet mbagħad stal politiki oħrajn illi jridu mbagħad jistimulaw din it-talba. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss. Grazzi, President. Ħanna millek mistoqsija Inti staqsejt kif se nagħmlu nagħtu inċentiv lil banek biex jagħmlu talbiet speċifiċi f'Marzu tal-2012 jiena bħala Gvernatur tal-Bank tal-Italja inti għamilt talbiet bħal dan u bad titra lil banek Taljani tlabtom li naqsu d-dividend u jsaħħu l-bażi kapitali tagħhom fil-waqt li teknikament il-Bank Ċentrali Ewropew se jieħu rwol ta' supervizorju għal banek gbar Ewropew aktar tardin is-sena jiena ma nistax nifhem kif il-Bank Ċentrali Ewropew ma komplix jinsisti biex ikun hemm friż fuq id dividends għal banek kbar Ewropej fil-waqt li aħna għadna eh, fil nufsa din il-diffikultajiet fil-settur finanzjarju. Il-Bank ċentrali għalfejn ma' mil-xek għalfejn ma' provax li jimponi eh, frizar ta' dividends. Jena mandi xifri forse għedin fidejk imma anki eh, meta bħet jara l-isforzi żgħar li għamlu sissa għal banek biex jagħtu iktar kapital uh, fil qabel ma jsiru l-istress test. Dik l-ewwel mistoqsija, bat it-tieni mistoqsija forsi ġbajt tismagħha, imma jiena nixtieq immur lura għal abs Jiena ikkolli nisqar illi eh, ma nifhimx jiena daw x'inhuma proprju dan, eh, dan it-tranx tal-ABS li se tixtru ma fiħx riski mela ma narax kif dan sejjejn il-kreditu u mbagħad fl-istess ħin peress li segment li se tixtru huwa relattivament limitat ma narax kif jista' jilħaq volumi li se jwasal għal um, kanali oħrajn bħal dak tal-rata ehm, um, tal-kambju ġifieri jiena propju ma nifhimx kif dak kollu se jaħdem. Fuq l-ewwel mistoqsija, Is-setat tal-Bank Ċentrali Ewropew mhumiex is-setat ta' supervizur meta il- bank ċentrali jieħu fidejh il-setat supervizorju kollha mbagħad ikun jista' jitlob illi jsiru jkun eh, hemm ifriżar ta' dividends naqsu salarji eċċetra kif għamilt dak iż-żmien il-kwotajt inti stess fil-Banko d'Italja u nitlobhom ukoll biex issaħħu il-bażi kapitali tagħhom sa dak iż-żmien il-Bank Ċentrali Ewropew qatt m'għandux dik is-seta' għallek għallissa sta għas supervizur nazjonali jitolbu għom jgħallu daw l-affarijiet imma fil-fatt xoħut minnhom għamlu dak li qed inti u oħrajn le. Dana jiddependi fuq ħafna sitwazzjonijiet nazzjonali, sitwazzjonijiet istituzzjonali. Fuq it-tieni punt, Inti semmejt żewġ punti fir-realtà. L-ewwel kif jista xiri ta' il-sinja tranċis biss sa' kemm ikun hemm gvernijiet pajjiżi li jagħtu garanziji kif jista' dan jillibera spazju fil-karti tal-bilanċ tal-banek. Iva dana parzjalment huwa minnu imma mhux għal kollox għaliex il- il-capital charges fuq il-parti nas riskjuża huma ferm iktar baxxi mill-capital charges fuq il-parti mezzanin. Imma mhumiex xejn laqqas, jiġifieri saċertu punt dan għandu effett fuq in-naħa tal-kapital, fuq in-naħa tal-finanzjament, ovvjament imbagħad l-effett se jikkomplimenta l-effett teltru. Fuq il-naħa tal-finanzjament, l-effett se jkun kbir skont id-daqs tas-suq. Ħanajlek ħaġa, mhuwiex ċar eżattament kemm se jkun kbir is-suq illi aħna se naħdmu fih għaliex hekk wieħed jara l-affarijiet kif huma bħalissa għandna suq kbir mhux ħażin, imma aħna bat iddeċidejna illi ma rridux illi nieħdu sensiela ta' ABS illi ma jikkonformawx ma' prerekwiziti tagħna x'aħna rriduhom sempliċi, kunu trasparenti li jinkludu eh, self l-ekonomija reali, eccetera bat naqasna dan kol, daw kollu mbatadna kemm minn din il-porzjon li hija kbira xorta waħda mhux ħażin, imma kemm minna hija fil- suq sekundarju u kemm minna qiegħed jinżamm mill-investituri u porzjon mhux ħażin ta' dan hija miżjuma mill-investituri. Aħna jiġifieri deħlin f'dan is-suq sen nkabru s-suq sekundarju u nikkonvinċu l-investituri jikkummerċjalizzaw il-porzjoni li għandhom, ġifiri daqs ta' suq u għandoġinu, ġifiri jirrispondi għal rwol tagħna għall inizjattivi li aħna nieħdu, mbagħad inti staqsejt dwar l-effetta dan kollu fuq ir-rati tal-kambju. Kull eh, komment fuq ir-rata tal-kambju għadelikat ferma li x'aħna aħna fil-G20 impenjajna ruħna illi din ir-rata tal-kampju se nittrattawa bħala xi ħaġa ta' interess komuni kemm jingħad kemm il-darba illi dana mhuwiex għanta politika tagħna, imma ir-rata tal-kampju importanti ħafna għall-istabilità tal-prezzijiet u għad-kabbir. Aħna rajna illi ir-rata tal-kampju naqset f'dawn l-aħħar sitt xhur id-dajfet. Grazzi. Grazzi, is-Sur masur. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna għadna kif eh, assistejna l din il-laqqa tal-G20. Il-G20 illa maħna sitt snin inħolqot wara il-krizi finanzjarja. Inti tista' tgħidilna malajr li ma huma oqsma fejn grazzi għall isforzi tal-G20 il-Komunità Internazzjonali b'mod ġenerali u l-Unjoni Ewropea għamlu progress wara flima oqsma għadbaq ħafna xissir Illum aħna qegħdin f'pożizzjoni aħjar biex nevitaw ir-riski sistemiki bħal dawk li rajna fl-2008 u biex propju natu iktar finanzi lill-ekonomija reali. Grazzi. Eh, it's, it's kind of a coincidence the fact. Ija kombinazzjoni li qed ta' tagħmel il mistoqsija lil l ħadd li ma ma il-laqgħa tal-G20 imma fl-aħħar laqgħa saħu fuq eh, il-kompletar ta' regolamentazzjoni finanzjarja li mbdiet fl-2008. u li jiddiskutu li li kienem diskussjoni twila dwar kif nistaw nerġaw noħol u iktar tkabbir fil-dak id-diskutew. Mbagħad irridu ngħidu illi il-G20 kien grupp li ta' ħafna frott fil-qasam tal-tfassil eh, tal-regolament finanzjarju l-ġdijt li kien se jagħmel is-swieq finanzjarji u l-industrija bankarja tiflaħ iktar għal kriżijiet li jistaw dejjem ifeġġu. Ġifiri minn dak il-lata minna ħafna progress imma Fil-waqt li sar ħafna progress fit tfassil kien hemm ftit progress fl-implementazzjoni. U eh, bil-rkupru tal-fiduċja fil-swiq finanzjari is-sens ta' urġenza illi sejġiel il-ġurisdizzjonijiet supervizorji biex jikkonverġu juqorbu iktar lejn xurxin biex joħolqu u eh, regolament wieħed globali naqas. Naħseb dak dik kienet il-kisbew l-enija tal-G20 u grupp tajjeb ħafna u għagrupp li kompli eh, jiddiskuti dawn l-affarijiet u jkompli jixpruna progress f'dawn l-oqsma. Ħaġoħra li diskutew fl awstralja kien it-kabbir, politiki illi waslu, politiċi ekonomiċi illi waslu għal aktar tkabbir, u il-koordinazzjoni ta' politiki ekonomiċi foqsma importanti u spillovers. Spillovers tal-politiki tagħna foqsma u jew f'partijiet oħra tad-dinja. Din hija xaħġa ħaġa li qed sir dejjem iktar importanti fid-diskussjonijiet li jsiru fil-G20. Grazzi. Is-Sinjura Mosca. Grazzi, President. President Draghi, grazzi ta' din l-opportunità li qed ittina jiena rrid eh, nerġa' nirrepeti ħafna mitħassib li semmew hawnhekk fuq il-politika monetarja u l-impatt li dan kollu jista' jkollu fuq il-politika u l-ekonomija reali u l-ħtieġa illi ikonna aktar koordinament bejn il-politiki monetari, riformi strutturali tal-pajjiżi individwali u azzjoni pubblika fuq il-talba komuni. Mela, jiena nistaqsi, aħna qegħdin issa fil-bidu ta' fażi ġdida tal-politika Ewropea bi pjan ta' investiment pubbliku li tħabbar eh, u issa nisimgħu id-dettalji tiegħu fil-ġimgħat li ġejjin. Jiena nistaqsi fil-fema tiegħek jistgħu jkunu l-prijoritajiet għal dawn l-investimenti? sabiex ikunem minqas staġnar u ikunem iktar eh, ikollu daw il politik ikollhom iktar effett bat fil diskors tiegħek ta' Jackson Hall inti tkellimt ħafna fuq l-effett depressiv ta' taxxa olja l qat u li dan kollu għandhom fuq il-politika monetarja. Issa minn din perspettiva jena nistaqsik li fid-dawl tal-effetti ftit li xejn li l-azzjonijiet li tieħdu sissa kontra l-qat kellhom forsi uh, ta' min wieħed ibiddel l-approċ u x'taħseb inti dwar il-proposta ta' assigurazzjoni Ewropea kontra l qat li huwa approċ differenti ħafna għaliex se jolqot anki l-asimetriji nazzjonali. Grazzi. Well, thank you. Uh, I mean, the questions are very wide ranging. Iva, mistoqsijiet wiesa ħafna, mifruxa ħafna u uh, uh, ma tantx għaw taħt il-kompetenza ta' bniedem bħali imma waħda mill-effetti negattivi li kella il-krizi kienet propju effett negattiv fuq l-investiment kemm dak pubbliku kif ukoll privat. L-investiment illum totalment meta qabel mal-GDP laħaq livell li inna ma narax għal 20 ta' snin u l-investiment pubbliku u koll waqa ħafna raġuni sempliċi għalix meta il- il-pajizi tilfu il-governanza jridu jikonsolidaw il-budget tagħhom u għamlu zewċa affarijiet li iktar sempliċi li wieħed jagħmel meta jkun eh, maġġela għax ikollu sitwazzjoni ta' emerġenza, jiġifieri għallew it-taxxi u naqsu l-investiment. Fir dawn l-affarijiet kollha kombinati f'mument ta' kriżi, telf ta' fiduċa mis-settur privat, eċetera, ħolqu sitwazzjoni ta' qatt serja ħafna Ġifiri dan huwa il-komponent ċikliku tal-qat fiż-żona euro. Aħna dejjem ngħidu li huwa strutturali li għandna ċerti impedimenti serji li jostakolawnu minn u l-impjiegi fiż-żona euro u dan huwa minnu. Imma hemm ukoll komponent ċikliku illi rridu nindirizzawh u niffaċċawh ġifir li jirġa jinħolu investiment u importanti ferm għalhekk aħna nitkellmu dwar konsolidazzjoni fiskali li twassal għall iktar tkabbir, imma dan kollu irrid imur it fit ma' azzjonijiet li huma maħsuba biex issaħħu il-fiduċa min-naħa tas-settur privat fil-prospetti li għandha l-ekonomija. Grazzi. Thank you. Now, Werner Langen. Grazzi ħafna Werner Langen. Grazzi ħafna, Sur President. Xi sentejn ilu bis arrija ċara ħafna ta'kom f'Londra fuq eh, intom waqqaftu l-spekulazzjoni minn l għada Ma nixtieqx noqgħod insaqsi mistoqsijiet fuq emme wieħed u emme tlieta jew minħabba n-nuqqas ta' e, fiduċja, jena naħseb li mħabba fekk għanna din il-problema, ħabba nuqqas ta' fiduċja fil-swiq. Jena nishtiq nkun naf Inti kif tevalwa id-direzzjoni differenti li edin jihdu l-politika monetarja fl-Stati Uniti, politika monetarja u għek. Inti e, provajt e, tnaqqas l-interessi u issa tixtieq li tibda permess ta' dawn il-programmi ta' xiri Issa l-mistoqsija tiegħi di l-effetti internazzjonali jista' jkun li iwaslu għal ċertu turbulenzi x'taħseb li ħajjiġri, x'taħseb li inti lest li tagħmel f'dan il-każ. U apparti minn hekk intom qed taħsbu anke sas-sena 2016, intom ma taħsbux li forsi hemm bżonn li anke qabel tinbidel il-politika u um, it-tret ħaġa dak li għandu xi id-difija tal-ewro meta qabel ma' dollaru aħna kx'nistgħu nagħmlu sabiex nerġgħu jkollna iktar bilanċ u jekk dan il-bilanċ ma jintlaħax dan flimkien ma tnaqqis tal-rati. Ta Eh, tal-interess jista' jwassal għal forsi iktar ċaqli eh, tal-investituri lejn l-Istati Uniti sabiex jinvestu fid-dollaru intom forsi xed tibżaw eżattament kif qed tavalwaw is-sitwazzjoni ta' bħalissa nixtieq insaqsik kiena, grazzi. Grazzi. L-ewwel mistoqsija tiegħek. Meta kien hemm bosta żoni differenti madwar id-dinja, speċjalment żoni kbar bħal Stati Uniti, u d-żona euro jkunu qegħdin mixin f'direzzjoni differenti fil-politika komunitarja naturalment miż-żewġ naħat tal-Atlantiku għandna noqogħdu nosservaw b'attenzjoni kbira dak li kien dak li jkun qed jiġri ħalli naraw li l-komunikazzjoni tad-deċiżjonijiet li aħna nieħdu ma twassalx għal ċaqli u turbulenzi li aħna nafu li mhumiex mixtieqa fis-suq u għal-konsegwenzi illi aħna ma nixtiequx illi kollna. U aħna nafu li dan jista' jwassal għal ċertu xkiel anka fil-kondizjonijiet ta' su aħna kemm minnaħat tal-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll kollegi l-oħrajn madwar id-dinja jafu li dawn id-deċiżjonijiet il-ħaj jittiedu ħalin jingħataw attenzjoni partikolari u ħan dwarhom ukoll b'attenzjoni u b'attenzjoni kbira. U bil-galbu aħna għanna l-intenzjoni nevitaw kull tip ta' turbulenzi u xkiel fis-suq. U sissa nistanajt li l-affarijiet imxew fid-direzzjoni li aħna xtaqna. It-tini mistoqsija tiegħek kienet meta aħna ħan waqfu din il-politika ktar laxka tal-politika monetarja u meta ħan issodisfaw il-mandat tagħna ġifieri li l-rata tal-inflazzjoni ħatkun ta' inqas minn 2% iżda qrib 2%. Naħseb illi propju dan huwa lan ewlieni illi aħna għandna bħalissa. U skont it-trattat dan isu l-unika u l-mandat ewlini fil-fatt u skont il-bassir li aħna qegħdin nagħmlu l-politika monetarja tagħna ħatibqa' mfassla b'mod tlax kif kif inhu bħalissa ħalli dan l-investiment għal perjodu pjuttost twil ta' żmien. Jiena ftit qabel tkellimt fuq eh, l-effetti u l-konsegwenzi li jista' jkollha din il-politika anke f'dak l xaqsam stabilità tal-prezzijiet, ġifieri ma naħsibx hemm għalfejn qed nerġa' ntenni dak li qed. Iżda aħna qegħdin noqogħdu attenti għal dak li qed jiġri, ma nixtiequx illi noqogħdu bil-qiegħda dejna fuq żaqna. U jiena Nishtis il-nwiġa bit-tilet mistoqsija tijak fuq il-rasa tal-kambju inti saqsejtni, kifetlek u u huwa diffiċli ħafna li bank ċentrali ta' ġurisdizzjoni kbira jkun jista' jkummenta fuq il-rati tal-kambju. Aħna noqogħdu attenti x'ngħidu minħabba li b'mod kollettiv fil-qafas ta' G7 u G20 meta aħna namlu stqarrija u dan nkun qed nagħmlu bħala eh, interess bl-interess komuni f'moħħna. Nixtieq ngħidlek illi brabta mal-ewwel mistoqsija tiegħek vera li l-politika monetarja tagħna mhix f'direzzjon differenti minn tal-Istati Uniti u dan jista' jibqa' jkun il-każ anka għal snin twal. Iżda jekk kumbat l-inflazzjoni fl-Istati Uniti ħatitla' fuq il-livell ta' l anjiet tagħhom, dan huwa l-każ tagħhom sa' fil kastan affarijiet qegħdin mixjin ħafna iktar bil-mod. Grazzi. Grazzi ħafna sa Ole Ludvigson. Grazzi ħafna qed nieħu li qed narak Sur Draghi. F'dan l-aħħar żmien qed naraw illi l-effett tal-problema tal qat kontu qed tikkonsidraw ħafna fiħdan politika monetarja u jiena naħseb illi fil-fatt qed naraw li l-problem tal-qatt qed tingħata aktar attenzjoni u naħseb li l-problem tal qat fiż-żona euro hija problema li qed tinħass iktar. Intom taħsbu li jista' jkun possibbli l-Bank Ċentrali Ewropew ħajilħaq ir-rata tal-inflazzjoni il ħad tkun inqas minn 2% iżda qrib 2% bir-rata tal-qatt li għandna bħalissa ma taħsbux li l-qatt irid jonqos mod konsiderevoli sabiex aħna nilqu dan il-an dak li għandu x'jaqsam l-inflazzjoni. X'tip ta' impatt jista' jkollu it-tnaqqis tal-qatt ħalli bekk naraw li verament tintlaħaq jintlaħaq il-għan eh, fir-rigward tal-inflazzjoni. Iva, jina naħseb illi dan huwa importanti ħafna għal politika monetarja u naħseb nistantik mill-inqas żewġ tweġibiet għal mistoqsijiet li ma marbutin flimkien fil-fatt dawn it-tweġibiet. Meta il-razz tal-inflazzjoni kienet 3% qabel aħna nafu li issa għandna rata ta' 0.4% u aħna konna tinsaqsu l-nfusna għalfejn naqsa daqsek ir-rata. Għana nafu li żewġ terzi ta' eh, dan it-tnaqqis bejn is-sena 2011 u l-tmim tas-sena 2012 Għana rajna li dan it-naqis kien ikkawżat minħabba l-prezz ta' żejt u dan il-prezz kien naqas u anka it-naqis fil-prezz tal-ikel. kienem tilet raġuni li umbat rajnija għat sviluppa fl-axħar tas sena 2012 u bidu tas sena 2013. Iġifiri il-fat li l-pajizi kolla li kienu koperti mill-program tal-kubru l-istabilment u it tibdif fil-prezzijiet wassal għal tnaqqis fil-prezzijiet li kienu oljien wis għal perjodu twil ħafna ta' żmien. U dan wassal għal tnaqqis fir-rata tal-inflazzjoni. Umbagħad iktar l qoddim rajna illi dan l-effett zdi miegħu żdiedu ħafna fatturi oħrajn u apparti mill-prezz taż-żejt minkejja dan, minkejja l-fat li ma tnaqqas ħafna, ħna rajna li kien hemm rata tal-kampju illi wkoll inbidlet iġifieri Dan kompla u koll jara illi dan kellu effett anka fuq l-inflazzjoni. Istanbad dak li ġara rajna illi il-problema tal-qad kienet eh, dejjem edha tiżdied u dejjem kienet edha tiżdied mod kumulattiv ġifiri kien ċar ħafna illi il-problema tal-qad u il-livell baħx ħafna tad-domanda kienu qed jikkontribwixxu għal rata ta' inflazzjoni baxxa. Ħafna drabi saqsewna kif allura jista' jkun li intom bassartu li ħajkun hemm rati ta' inflazzjoni iktar għolja. U dan għamiltu ħafna drabi, mhux darba biss. U naħseb il-raġuni hija minħabba li dawn il-modelli kollha li aħna nużaw sabiex inkejlu id-bassir tal-inflazzjoni qegħdin jibbażaw fuq ħafna prezzijiet differenti, prezzijiet tal-ikel, prezzijiet taż-żejt. U allura aħna konna qegħdin nikkalkulaw bbażi ta' daw il-fatturi li ma kinux korretti. Ġifieri jekk inħarsu lura u naraw xi żbalja minnha. Saftit zminilu konna nejdu li dan id-bassir u dawn l-izbalji fid-bassir kienu minħabba l-izbalji konna din namlu fil-bazi tal-kejl tana. Waħna rajna illi kienem perċentwal ta' madwar 20% tal-izbalji tana li kien minħabba fatturi oħrajn. Oh Wieħed minn dawn il-fatturi kien il-problema tal-qat li kienet edda taffetwa wkoll il-tbassir li konna din namlu ma kienx eżatt preċiż u korrett. U jiena naqbel ma'kom illi il-problema tal-qat żgur li għandha rwol importanti f'din rata baxxa tal-inflazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna Brian Hayes. Grazzi ħafna Sur President u nilqak lura Sur Draghi għawek fil-komitat tana, l ewwel mistoqsija tiegħi. Tista' tiċċarana daqsxejn il-sistema tal-ABS u kif ħaddin ħatkun siwja. banek inti taf li eh, nafu li aħna din ngħidu li dan ħajkopri 80% tas-self lil banek. U dawk il-banek li diġa għaddew mill-istress test u għandhom kapital biżejjed nixtieq insaqsik jekk jistawx jinkludu dawn it-tracker mortgages. Jina qed insemmi dan minħabba li inti diġà semmejt il-mortgages u dawn l-ipoteki u jdek dan mhux jinkludu dan il-finanzjament fi tranches differenti. Mill-laqa li kellna fi Strasburgu Naħseb illi inti rajt illi tieħda deċiżjoni l-Parlament Irlandiż sabiex issir inkjesta pubblika fl-avvenimenti illi kienu waslu għal falliment tal-banek fl-Irlanda. Aħna din investigaw l-politiċi, regolaturi u anka l-imġiba tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ċentrali Ewropew x'tip ta' rwol jista' jkollhom f'inkestja pubblika bħal din minħabba il-President ta' qablek is-Sur Trixe irrifjuta illi jixed u illi jgħin u jagħti kontribuzzjoni tiegħu f'din l-inkjesta illi dalwaqt ħadd inbeda mill-Parlament ehm, Irlandiż. Ma nafx kif is-Sur Trixe seta' jirrifjuta minkejja li kien ehm, fil-pubbliku kienu fil-ċal pubbliku u kien hemm telf kbir ta' flus u l-Bank Ċentrali Ewropew ġbesibu jagħmel sabiex jiffaċilita din l-inkjesta. Nirringrazzjak, Sur President. Iva, dwar l-mistoqsija tiegħek. Ikolli ngħid illi ma nafx hekk aħna u kopru dawn it-tracker mortgages. biex inkun sinġier, issa dwar l-ABS aħna ħankunu edin ninkludu securities illi huma bazati fuq il-level residenzjali. U aħna l-lura qed issaqsu lil nfusna jekk aħna u xan waslu għal din residential bubble aħna ma naħsbux li dan ħajkun il-każ minħabba illi il-fatt li aħna ħan il-laxkaw daqxajn iktar il-balance sheets tal-banek, minħabba li aħna ħan nishtru dawn l-ABS, dan ma jfissirx li l-banek ħajimle allura minn flok dan kollu permezz tas settur residenzjali mhux xi ħaġa li ħadsir b'mod loġiku. Issa dwar t tieni punt ħajkolli ngħid illi ma nistax instik tweġiba dwar din il-mistoqsija jkollna nirriflettu naqra eh, dwar din il-kwistjoni diskutuha wkoll fil-Kunsill ta' Tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew. Nista' nsaqsik x'inhija il-pożizzjoni tiegħek fuq l-isqarja li għamel Jean-Claude Trichet illi kien uffiċjal pubbliku u li kellu sem fil deċizjoniet li ttieħdu inti x'taħseb Ma Naħsibx li hija l-opinjoni tiegħi li hija relevanti u naħseb li hija l-opinjoni tal- kunsil ta' tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew liktar li hija rilevanti. Naħseb il-mistoqsija tiegħek nista' forsi nweġib aħjar fil-laqali mismu ta' nirġgħu niltaqgħu. Grazzi ħafna. Vous avez rappelé qu'une stratégie sir Dragin tijat li din la strategija rrit ikolla titqis ukoll il-politika it-talba u provista għal politika tal-offerta għal reformi strutturali biex insaħħu l-kompetitività tal-kumpaniji mi tista tajdinna aktar fuq il-politika tal-talba eh, x'għandek f'moħħok inti Inti taħseb li Ġermanja għandha marġni ta' manuvra interessanti per eżempju fin negozjati ta' salarji li jista' jwaslu għal iktar eh, zida fis salarji milli fl-immodi u x'inhuma l-miżuri li nistgħu nużaw biex inneħħu l-pressjoni fuq dan miżuri u nżidu il-pensjonijiet naħseb illi inti kellek f'moħħok xi proposti speċifiċi meta ħriġt biha din l-idea. Mbagħad fuq il- Mistoqsija tal-kollega tiegħi Moska u l-investiment pubbliku inti għat li biċċa kbira tal-istati qegħdin iżidu l-taxxi u jnaqsu l-investiment pubbliku. Jiena naqbel miegħek imma naħseb illi dan huwa dovut ukoll regolu statistiċi tal-Ewropa u għall-obbligi li wieħed jimxi eh, dak li qed l-Eurostat għaliex meta wieħed iħares lejhom iktar bit-tettal wieħed jista' jara illi eh, regoli ma jqissux il-bonus li kun iġew akkumulati fuq livell nazzjonali u reġjonali, kif jiġi fil-Belġu per eżempju, jekk wieħed ma jis il-kollettività eh, kollettivitajiet lokali eh, huwa biss 7% ta' dejn pubbliku eh, globali. Ġifieri dan il-pjan ta' investiment 300 biljun euro jalla joħroċ lejla qabelada dan, dan u investiment forsi jista' jkun kontraproduttivi għaliex hemm xi eh, hemm bżonn li jintużaw tajjeb. Mbagħad it-tielet mistoqsija mistoqsija aktar teknika dwar l-obbligi tal-bejlin tal-krediti li tidħol eh, fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar tal-2016. Inti ma tibżax l-istati membri ikollhom jieħdu prassi differenti għal dan il-bejlin u dan jista' jkompli e, e, tawwal il-frammentazzjoni għaliex il-kamp tal-bejlin se jkun estis għal dawk il-pajjiżi li huma l-iktar fraġli. X'taħseb jista' jiġi fil-ġejjieni dwar dan? Uh, indeed, uh, indeed. Uh... Iva veru, sabiex il-politika monetarja tkun tista tilħaq l-anijiet tagħna ġifieri li il rata tal-inflazzjoni tiġi titla għal qrib 2% sa xorta tibqa' taħt il-livell ta' 2% nafu il l-politika li ħabbarna tal-IBS u oħrajn jiex biżżejjed għandna bżonn politika oħra kifet jekk forsi tiftakar Jena diġa tkellimt dwar dan xiftit mill-politika li ħajkonna bżon ħadd kollox taqsam għal prioritajiet il-ġodda li ħana rridu nagħtu lill budget u żida tal-investimenti. U mentri jiena qed nagħmel distinzjoni bej dawk il-pajjiżi li għandhom dan l-ispazju hekk missejja fiskali U dawk li mandomx u l-Kunsil Ewropew issuġġerixxew fir-rekomendazzjonijiet li huma speċifiċi għal kull pajjiżi ċertu tip ta' politika u dawk il-pajjiżi li mandomx dan l-ispazju fiskali jridu jagħtu prioritajiet ġodda lill-budget tagħhom il-mod kif ifasslu l-budget tagħhom bilan illi jistimulaw investiment produttiv u fl-istess ħin innaqsu l-ispejjeż li ma li spejjes li mhuwiex mhux produttivi. Jiena naħseb illi aħna meħabbrin illi ħabbarna li ħanibdew fis-sena 2016 u 2015 il-BRRD id-direttiva ta' riżoluzzjoni u l-kupru bankarju ħajkun qiegħed jistabliċi ċertu kategoriji ġifiri direttiva għad istibula eh, li kriterju jena naħseb il-swiq u l-banek edin iqisu dan kollu bċertu konfidenza ma rajna lebda tibta paniku minnaħa tal-banek meta ħabbarna li ħan introduċu dawn ir-regoli ġodda. Grazzi Issa l-aħħar kellim tagħna huwa Jorgos Kristos. Grazzi ħafna Sur President, nixtieq nirringrazzja ħafna lis sur Draghi tal-lija tawwek fostna. Nixtieq insaqsi żewġ mistoqsijiet l waħda hija dwar situazzjoni fil-Greċja u t-tieni mistoqsija fuq hija fuq l-interess Ewropew il-gvern Grik mhux ħajkollu bżonn l-ebda self mill-kredituri u jekk il-pajjiż ħajkun lest li jimxi fuq it-triq tal-Irlanda u l-Portugal u jkopri dawn il-ħtiġijiet fis-swieq. Jiena jidirli li sur Draghi kiku jipreferi meta jindirizza l rappresentant tal-istampa li kollu pakket li li għandu xaqsam mal-politika ekonomika li tħabbret fil-Greċja u li aħna għanna bżon ta' iktar garanziji minnaħa tal-Greċja għalli bek nejnu s settur bankarju tal-Greċja sabiex jiprof diktar l-inkwidita s settur privat tal-ekonomija. U l missosja l-oħra iktar Ewropea. Hemm front maqud bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-oħrajn jew l-istati membri l-oħrajn meta qegħdin pruva aħna naħdmu eh, favur iżida fl-rata tal-inflazzjoni sabiex tkun rib 2%. Inti taħseb li dan għandu importanza anke fil-kuntest tal-government bond taħsbu li ħajkun hemm daqsxejn ta' problemi u eh, xkiel f'dak li għandu x'jaqsam bejn il-gvernijiet li tista' xekkel il-politika li inti tkellim dwarha, grazzi. Grazzi. Mela l-ewwel net nixtieq nerġa' ngħid li kemm fil greġi kif fil-pajjiżi l-oħrajn aħna maħniex ħanamlu negozjati bejn il-Bank Ċentrali Ewropew u l-Gvernijiet. Aħna komplu mixin fuq il-bażi tal-mandat tagħna u l-Gvernijiet nazzjonali jimxu skont il-mandat tagħhom il-politika monetarja ma tistax jena jkolli ngħid li dan huwa punt li kemm il-darba nsemmuh. Mela, kultant jgħidulna illi jaħra innaqsu l-inċentivi sabiex il-gvernijiet jimplementaw riformi strutturali. Iżda jiena naħseb li dan l-argument mhux qed jikkalkula element partikolari li aħna għanna mandat u li il-politika monetarja mandiċ tkun xi ħaġa li tkun li għandha ssir flok il-riformi strutturali tal-gverni. Tiġifieri jiena jkolli ngħid daqsxejn imħawwat meta ikun hemm min jgħid il-gvernijiet ikun jistgħu reaġixxu għall-inċentivi tara tal-interess huma jirreaġixxux meta jkun hemm rati inqas ta' interess sabiex isolfu l-problemi tal-qatt fil-pajjiżi tagħhom jien naħseb li dan għandu jkun fattur sabiex verament iħeġġeġ l-gvernijiet ħalli jimplementaw ir-riforma issa li għana dawn ir-rati ta' interess li huma inqas jiena naħseb li negozjati bħal dawn żgur li ma jixirqux li l-sitwazzjoni tagħna l-relazzjoni ta' bejnietna u l-Istati Membri. Il-Bank Ċentrali Ewropew jara fil-progress si sinifikanti li sar minnaħat tal-Greċja minħabba l-implementaw ħafna miżuri politiċi kemm fuq il-livell tal-budget kif fuq il-livell tal-riforma strutturali. U naħseb illi bla dubju ta' xejn dan aħna ħadna nota tiegħu mhux biss fil- eh, minnaħa tal-Bank Ċentrali Ewropew iżda anke fis-swieq rajna li wkoll ittieħdet nota ta' din il-ħaġa u ingħatat li Greċja kundizzjonijiet finanzjarji tajbin ħafna. Dawn il kundizzjonijiet ta' finanzjament huma bażati fuq il- preżunzjoni li l-Greċja ħad kompli miexja f'din id-direzzjoni ta' riformi illi kienu imbastrin u deskritti fil-programm li bħalissa kopri l-Greċja. Jina naħseb illi dan la l-Greċja u l qasal pajizi oħra ma na ninsew għal din raġuni jina nissuġġerixxi li l-kol kemm aħna għandna nużaw dan il-perjodu ta' żmien sabiex inkomplu nimplementaw ir-riforma ħalli bekk ma ninqabdux f-situazzjoni fejn aħna ma namlu xej fuq is-situazzjoni nkunu fija. Issa, fuq turbulenzi nuqqas ftejim li inti semmejt. Le, ma ħsibx li din teżist, maħabba li aħna għanna mandat, u l-gvernijiet għandhom mandat differentiment għana ġifiri, aħna ħankomplu naħnu skont il-mandat li natalna. U nixtieq nerġa' naqralek parti mill-istqarrija li għamilt fil-bidu. Permezz ta' dan il-programmi ta' xirri aħna qed nibdew din it-tranzizzjoni mill qafas ta' politika monetarja illi nsibuh eh, bazat fuq il-kreditu tal-Bank Ċentrali Ewropew ħalli jkollna eh, kontroll iktar attiv tal-balance sheets tagħna. Ningrazzjak. Grazzi ħafna l-President Draghi. Naħseb illi kellna diskussjoni tajba u Sirja il għali li miss fuq eh, dialogu monetarju ħad kajkun fi 17 ta' Novembru. Nirixtieq nerda barra nirringrazzja ħafna lill president Draghi u ngħidlu li qed nistana bil-ħerqa nerġgħu niltaqgħu darba li Grazzi. Devo fare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 Colleagues, please, take seat. Kollegi, jek joġofkom, sibu postkom. L-ewel nishtiq nati merħba l-Kummissarju Barnier tal-liġi għonek biex ikonna din id-diskussjoni miegħu l-ewwel net irrid nagħti ġieħ lilek għal l-impenn straordinarju tiegħek biex il- settur finanzjarju tal-Unjoni Ewropea jkun iktar b'saħħtu jiflaħ iktar u il-kumitat tiegħi predeċessur tiegħi ħadmu mill-qrib ħafna miegħek. Naħseb illi dinja l-axħar darba illi ġejt hawnhekk fil eh, pala kommissarju biex tiddiskuti nir nirringrazzjak għal dak kollu li inti għamilt u għanki għal kooperazzjoni eċċellenti illi dejjem kellna bejnietna. As, uh, as uh, announced to you, uh... kif għattilkom il Kumitat komitat Ekon jishti jisma iktar dwar l-atti delegati u atti ta' implementazzjoni marbutin ma l-implementazzjoni għadduta ma direttiva dwar l-irkupru eh, tal-banek u tal-regolamentazzjoni u fuq l-SRM fuq il-kontribut tagħhom għal mekkanizmu ta' rizoluzzjoni u nishtiqu u koll illi niddiskutu għatti oħrajn eh, importanti li se taddotta il-Kommissjoni fuq il-likwidità, fuq il-leverage u fuq il-sostituzzjoni tal-solvenza tat-tnejn. Għalek, grazzi tal-li id-deċidejt li taċċetta l-istedina tana fl-ewwel opportunità li Eh, kenna, ovvjament inti tista' titkellem fuq affarijiet oħrajn ukoll, imma naħseb li huwa importanti ħafna li inti qiegħed hawnhekk illum biex eh, iva niddiskutu f'suġġetti oħrajn ukoll imma anki biex inti tipparteċipa flimkien magħna fuq dan l-ewwel appuntament li kellna eh, biex niddiskutu dawn l-atti delegati. Dan huma appuntamenti li konna ta' kull xar għaliex aħna rridu in saħħu il-rwol tagħna eh, f'dan il-din il-forma daqshekk importanti ta' delegati aħna se jkollna dan l-iskambju ta' idejat miegħek u mbagħad wara jkollna l-possibilità li bħala kumitat niġu lura diskussjoni fuq l-atti delegati għada jekk ikun hemm bżonn jekk il-koordinaturi jaqblu. Mella ejjew ħalli nibdew dan l-iskambju ta' opinjonijiet, il-proċedura palma tafu se tkun li l-ewel ikellimna il-Kummissarju Barnier għal madwar 10 minuti, umbat ikonna ħin għal mistoqsijiet ta' madwar 5 minuti, kommissarju Barnier. Grazzi, Sur President. Uh, merħba lilkom u koll lilkom Dan huwa moment ftit partikolari għalija li dinja probabbilment l-aħħar darba illi jiena eh, eh, se jkollu l privileċ li nitkellem magħkom hawnhekk fil-plenarju tal-kumitat tagħkom. U jkolli ngħid sur President illi jiena napprezza ħafna dak il-klim ġentili tijak u l-applawzi li morru li l-in minn eh, mill-persuna tijaj għalix it-tim kollu tijaj direttora ġenerali għamel xogħol eccellenti ma jiena uh, kolli illi il-kwalità, il-sinċerità eh, tal-komunikazzjoni illi kellna dejjem kellna għamnek ma dan il-komitat ukoll mhux biss ma dak tal-lum, presidenza tal-qabel u tal-lum, Sharon Bowles, il-rapporter ma s-sax noqgħod nsemmihom kollha, shadow rapporters, il-koordinaturi. U inti tippermettili illi eh, nirgrazzja u koll l-assistenti ta'kom li għamlu xol wara l-kwinti ma ma kompetenti ħafna l-funzjonarji ta' dan il-komitat illi eh, nishtiq nirringrazzjom u koll, nirringrazzja il-tim u koll tal-kommissjoni Eh, għalix eh, anki l-Adolfo Barbera li kena relazzjonijiet eccellenti bejnietna jiena l-ewel darba li ġejta unnek kien fit nar 13 ta' jannar tal-2010 u eh, jiena kont wasalt unnek fil-propju fil-leħrex tal-krizi u kont għattilkom xkien biħsibna namlu li ebda settur ebra prodotti u settur finanzjarju ma kellu jahrab mill-supervizjoni pubblika u eh, regolamentazzjoni intelligenti u effiċjenti erba snin u nofs wara, sa wasal il-moment biex naraw xamminna, eh, għamminna ħafna progress, għadna malħaq neħxal kollox, imma Issa se ngħidilkom kentejn dwaru imma il regolamentazzjoni tas-settur finanzjarju li eh, kienet propju eh, fil-wasta tal din il-krizi hija illum iktar solida, iktar effiċenti mill qatt kienet qabel. Madana kollu fil-moment li għedin fih il-kriżi għadha mhijiex warajna, la volja għaddit il-kriżi forsi finanzjarja m'għadix fl ħreċ tagħha il kriżi eh, soċjali eh, politika wkoll illi għadhom jinħassu ħafna f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni jien għamilt eh, appell għal-mobilizzazzjoni għatilkom illi kena erba sfidi illi intom bħala eh, leġislaturi flimkien ma' Komissjoni Ewropea ġdida u il-Kunsill eh, se jkolkom taħdmu fuqom l-ewel sfida, sinjuri huwa illi narraw illi il-testi li diġa votajna fuqom jiġu applikati kif imiss U din mhix xejn ta' għaliex fl-2015 il-Kummissjoni trid tadotta iktar minn 175 uh, eh, miżura ta' tieni livell dan mingħajr ma tot il-120 clearance mingħajr data fissa li eh, huma preparati mill-awtoritajiet Ewropej ta' supervizjoni dawn mhumiex sotto miżuri umma modalitajiet prattiċi u essenzjali għall-applikazzjoni tar-riformi. Il- fiduċa il ma tiskludix laqqas il-vigilanza naf li intom se toqgħodu b'sebajnejn u jiena kontent li l-Parlament issa hija taqaddej bħalissa jifli dawn l-atti delegati kif għadu kif semma l-presidenti tagħkom u anki l-atti ta' implementazzjoni minn tiegħi rrid ngħidilkom milli l-Kummissjoni se tagħmel dak kollu li tista' biex tiffaċilita l-ħidma tal-Parlament billi eh, tmexxi dan il-proċess Eh, ta' adozzjoni ta' miżuri ta' tieni livell mod trasparenti f'ħidma mal-esperti tal-Parlament. parlament irid ikun involut mill-bidu net. Dan l-an illi aħna eh, ninvolvu l-Parlament, aħna għanna eh, esperjenza mill-modi fuqa il-rappresentant tas segretarja tal-Kumitat ta'kom seta' jattendi l-laqa tekniċi kollha flimkien mal-istati membri u meta kellna l-ewwel seduta ta' eżami ta' dawn l-atti delegati u ta' implementazzjoni fl-Ulju li għadda il-servizzi tal-DG tal-suq intern ġew u raw il xogħol illi sar u s-servizzi tagħkom tiegħi għadhom għad-dispożizzjoni tagħkom u lesti li hawnhekk eh, jiġu hawnhekk jitkellmu ma'kom edin għamnek u hawnhekk ukoll illum. Jiġifieri jiena qed norbot fuq il-kooperazzjoni tagħkom biex nikkompletaw is-single roll book u naf issa illi x ta' Settembru ta' Ottubru se jkun xhur importanti ħafna għaliex il-Kummissjoni se tieħu għat delegati fuq tliet inizjattivi importanti għal tal-leġislatura ta' qabel. L-ewwel net il-COD erba' l-adozzjoni li kset eh, maħsuba l-bidu ta' ottubru dwar regoli dettaljati fuq il-proporzjon tal-likwidità fuq medda ta' żmien qasira aħna eh, sem bidlu xiftit ir-regoli ta' Basel biex inqisu aħjar l speċifiċitajiet Ewropej u niffaċilitaw il-finanzjament tal-ekonomija reali. Per eżempju, se nidentifikaw fil-att delegat il-titolizzazzjoni ta' kwalità olja billi niproponu trattament favorevoli għal l-ipoteki u il-kreditu l-kumpaniji zaru medji u għal konsum f'koerenza sħiħa mal-politika ta' xiri ta' dan it-tip ta' assi titolizzati mill-Bank Ċentrali Ewropew. Forsi president Draghi semmjulkom u kol dan. It-tini test il-Solvenza 2 Aħna fil-bidu ta' Ottubru se nippreżentaw għat delegat li jisu kolli tal-bit ta' dan il-Parlament billi jiprovdi adattament ta' regoli għal kumpaniji zar pal ċerti kumpaniji butfall u anke miżuri favur l-investiment fuq meda ta' żmien twila nek għandi per pereżempju l-identifikazzjoni ta' titolizzazzjoni ta' kwalità olja flimkien ma' definizzjoni komparabbli għal dik tal-proporzjon tal-, -proporzjon tal likwidità fuq meta ta' żmien qasira mbagħad il-Kummissjoni se tadotta dal-waqt il-latti ta' kalkoli fuq il-kontributi eh, għal fondi ta' riżoluzzjoni min-naħa tal-banek aħna rridu nsibu bilanċ xira bejn naħa l-obbligu li l-banek kollha jikkontribwixxu għal fondi kif dejjem għadna li kellu jkun u l-ħtieġa li nillimitaw il-pis amministrattiv u finanzjarju għal kumpaniji għal dawk il-banek li huma l U dan se jsir permezz ta' kontribut skont id-daqs għal kumpaniji għal banek zar se jkun hemm sitt kategoriji banek zar li se jħolsu ammenti zar skont id-daqs tagħhom. Il-proposta għanda lan u kol illi l-istess stabiliment iħallas tarbtejn darba għal font tal- kumpanija u anki għal fond ta' rizoluzzjoni tal-fera tal-din il-kumpanija. Jena nafu kol illi xuħut minnkom jisu illi il-firxa ta' riskju bejn 0.8 u 1.5 pala limitat wis imma jena nafu kol illi jem ħafna stati membri illi ħossu illi uh, dan il-limit din il-firxa għanda titnaqqas u kol. Naf li jina dan il-kompromess il nistaw nilħuq u eh, il-testi legali se jkunu uh, finalizzati għalli xina san kuna għadnijem u se niprufaw kem jista' jkun li nsibu bilanċ xieraq bejn it-talbit tagħkom u l-kummenti illi aħna qegħdin nirċievu wkoll min-naħa l-esperti tal-istati membri. Jiena nistenna l-appoċ ta'kom sabiex dan l-att delegat ikun ippubblikat u jiġi applikabli f'jannar tal-2015 meta l-direttiva dwar riżoluzzjoni tidħol fis-seħ. Aħna qegħdin nagħmlu kollox kif għattilkom biex nippreżentaw dawn iż-żewġ atti fl-istess moment u imma huwa possibbli wkoll għal raġunijiet legali li rata eżekuzzjoni ma jkunx jista' jiġi adottat formalment eh, eh, qabel eh, eh, Novembru Imma aħna xortu maħna se nkomplu naħdmu fuq dawn iż-żewġ atti b'mod koerenti. Sinjuri, li l-in mill-applikazzjoni ta' testi li diġa ġew votati, dak eh, huwa eh, l-ewwel dmir u l-ewwel sfida, hemm sfida oħra rridu inkomplu bil-xol tana minar ma noqdu naħlu ħin fuq riformi essenzjali illi aħna diġa bdejna naħdmu fuqom jiena diġa prezentajtomkom ftit xurilu issa hemm proċess leġislattiv eh, hawnhekk fil-Parlament u fil-Kunsill qed naħseb issa dwar il-regolamentazzjoni tal-indiċi ta' referenza fejn il-kas il skandalus ta' manipolazzjoni kellhom eh, riperkussjonijiet konkreti ħafna fuq il-rati il, il li ħalsu eh, nies li selfu mill-banek mil fl-Ewropa. Umbat riforma strutturali tal-banek din hija priorità oħra li tippermettina li nevitaw banek eh, il-każijiet eh, ta' dawk il-banek li huma gbar wis biex ifalli u inkella komplessi wis biex ikunu ikun hemm riżoluzzjoni tagħhom jew inkella kollha li huma gbarwis eh, jew dajfin jew li ma tistax wieħed isalvhom permezz tal-flus pubbliċi tiftakru eh, xkontattilkom wara rapport li kan hemm għamiltom eh, proposta li raġonevoli jiena rrid ngħid pubblikament illi għalija din hija propju s-sinsla ta' xogħol li nbeda fl-2010 fuq ir-argumentazzjoni tal-banek u jiena naħseb illi kulħadd se jieħu responsabbiltajiet tiegħu meta jasal il-waqt kif jiena ħadd tijaj. It-tielet dossier regolamentazzjoni tas sistema bankarja parallela ġifiri dik tal-shadow banking. X'lezzjonijiet inkunu ħadna mill-kriżi jekk aħna Eh, flimkien ma' ċerti atturi li jissa ma' regolati aħjar u iktar sodi inħallu u koll għaddejjien attivitajiet iktar riskjużi minn ma' nipruvaw eh, naraw se namlu dwarom. Ikunu sempliciment għeddin inċaqal u għom dawn ir-riski unpoġġu għom fejn il-supervizuri ma' jkunu xistaw jintebħu bijom. Rridu nitkellmu fuq dan is-suġġett ta' shadow banking u rridu nqisu wkoll il-sorsi alternattivi ta' finanzjamenti li huwa jagħti jwassal lill-ekonomija reali rridu nsibu dan il-bilanċ delikat fil-proposta fil għal dawn il-proposti il tagħna hemm amministrazzjonijiet pubbliċi jridu l finanzjament anki tal-stabilimenti finanzjarji, jridu nsaħħu stabilità u anki il-profil tal-likwidità tagħhom. Imbagħad hemm riforma importanti l-finanzjament tal-ekonomija tal-tkabbir li huma il-Fondi Ewropea l-Investiment fit-tul li jridu jsiru xi darba il-Fond ta' Investiment ta' Referenza fl-Ewropa għal dawk klassi iktar likwidi eh, bħal dawk li huma l-isma fil-kumpanija kumpaniji li mhumiex ikkwotati li huma essenzjalment eh, kumpaniji żgħar medji, il-proġetti tal-infrastruttura jew inkella ta' proprjetà immobli B'dawn il-fondi se jkun iktar faċli li wieħed issib kapital madwar l-Ewropa investi f'proġetti illi jappoġġaw u jsaħħu l-ekonomija Ewropea. Fl-aħħar net jiena Rritu kol illi eh, nikonkludu fuq il-pakket tal-pagamenti, ġifiri illi jibħet ikun jistajam il-pagamenti online b'mod sikur u nifacilitaw l-access għall-atturi ġodda u naqsu l-ispejjeż tal-pagamenti u neħu ostakoli importanti għal dawn is-swieq nazzjonali grazzi għall-limitazzjoni tal-commissions għall-interkambji. Umbat irridu noqodu attenti, irridu noqodu b'seba' jnejn u ma ninsewx dak li ġara nafu illi fil-swiq finanzjarji hemm min jilħaqlu ħafna hemm eh, il-swiq jimbidlu u jizviluppaw ferm aktar malar mill-li tiżviluppa il-politika. Ġifiri, intom kif, kif kontu sissa u għodu u komplu jizomu għajnejkom miftuħin ġifiri revizjoni ta' direttiva dwar servizzi tal-pagamenti u eżempju tajjeb ta' dana li xwieħed ju aħna nuru hawnhekk li qegħdin inżommu aħna konxi tal-mod kif edha timbidel l-imġiba tal-ċittadini Ewropej u kif jużaw l-internet, jużaw il-telefon mobile, il-mobile tagħhom biex jagħmlu xiri tagħhom online u għal daqstant huma għandhom bżonn li jkollhom metodi siguri biex jagħmlu dan il-ħlasijiet li huma ta' madwar 130 biljun ta' euro fis-sena għalhekk hemm bżonn illi nieħdu azzjoni fuq smoħrajn li lin mill-qasam tal-pagamenti f'din il-fażi ta' implementazzjoni li se tibda mhux esklus ovvjament illi sensibu xi noqqasijiet xi lakuni f'dan fit-testi għalhekk irridu nkunu lesti illi nollu il-livell ta' ambizjoni ta' ċerti ftejmiet politiċi, per eżempju l-esperienza sa' Saturina jekk il-miżuri li aħna ħadna biex insaħħu l-aċċess għas suq f'ċerti setturi, bħal per eżempju dak tal-verifika jew inkella perjodu ta' rotazzjoni ta' sitt snin proposta mill-Kummissjoni li ġi estiża għal 10 snin Eh, tawx l-effetti tagħhom jew inkella irridu nżidu magħhom. L-istess ħaġa fil-kuntest ta' l-ewwel direttiva li aħna votajna fuq meta wasaltiena il-direttiva tal-AIFM. Umbat fis settur tal-Aġenziji ta' Notazzjoni tal-Kreditu edin naraw il-setat il-ġodda li ingħataw l-ezma u rridu naraw u koll illi uh, adottati mill-imsieħba tagħna testi ta' effett ekvivalenti pal per eżempju ma sar fil-kontest ta' regolament tal-hedge funds li huwa suġġett importanti ħafna fil-kontest attwali fejn hawn abbondanza tal-likwidità. Fejn naraw li hemm nuqqasijiet jew li ħallejna xi ħaġa barra rridu nkunu lesti biex naġġustaw u nemendaw it-testi tagħna biex inħejju ruħna l din l-eventwalità għaliex aħna Eh, ħsibna għal periodu ta' tranzizjoni twal u klawżoli ta' reviżjoni u ma nix nibżaw li nużawhom f'każ ta' bżonn. Mbagħad se jkun hemm ukoll setturi oħra fejn aħna rridu naħdmu dajna ovvjament taħt il-responsabilità tal kummissjoni ġdida u taħt l-ispinta li setatu intom kif eh, kelli l-opportunità li nara kemm il-darba f'dawn l-aħħar ħames snin imma xuħut minnhom dawn il-setturi jidru li huma importanti pal pereżempju il-prevenzjoni tal-risoluzzjonijiet tal-kriżi fl-istituzzjonijiet finanzjarji li mhumiex banek. Hawnhekk fil-personali għet naħseb illi tkun ħaġa tajba illi niftu eh, riflessjoni fuq il-fondi u illi eh, natu l autorità Ewropea il seta illi tamel timponi eh, multi għal kull ksur ta', regoli jew liġijiet li garantix l-istabilità finanzjarja naħseb illi għanna Naħsbu wkoll dwar il-pozizjoni li għattiħu l-Europa fuq l-standards tal-kontabilità tal jena ħsibt ħafna dwar dan, ħdimt ħafna, saru ħafna affarijiet, ksibna rizultati imma xorta għadna ma, ma sibniex bilanċ sodisfaċenti b'mod partikolari fil-tfassil fuq livell internazzjonali ta' dawn l-standards u etnara li dan eh, din eh, l-sforz li sar fuq dan il-punt xorta waħda ma wasanniex biex konna uh, dan il-kompromess u issa dejjem rridu naraw l-Istati Uniti u mhux xi darba se jaċċettawa din il-konverġenza. Mela, Signori Deputati, Sur President, aħna wettaqna riforma soda minna xaħġa għat maġrat qabel fil-regolamentazzjoni finanzjarja u konna ta' eżempju fil-xena dinjija. Kienet kwestjoni ta' kredibilità u ta' effikaċja u anki fir-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi aħna lesti imma konna lesti li nikkooperaw, però ma rridux nkunu boloħ jew fidili dejjem ma' kondizjoni li dawn il-pajjiżi wkoll jaddottaw standards ta' kwalità ekvivalenti. U hawnhekk hemm erba' punti li huma meħtieġa l-ewwel net aħna l-ewwel qabel kollox irridu nkunu serji fl-implementazzjoni tar-riformi li bdejna, tieni net irridu nikkonsolidaw kooperazzjoni globali fil-kontest tal-G20 u fil-Konsil ta' Stabilità Finanzjarja. It-tielet irridu nkunu maqudin sodi ma' u din u sodi fi diskussjoni bilaterali tana billi nużaw il-mezzi kolla li għanna dispozizjoni tana inkluż il-loti jew il refut ta' deċizjonijiet ta' ekvivalenza u l-raba li nieħdu l-opportunità eh, li għanna permezz ta' TTIP dawn il-negozjati transatlantiċi biex ikonna għafas eh, uh, ta' kooperazzjoni regolamentari mal l-imsiħba tana l-iktar importanti għaliex aħna Eh, rridu naraw illi il-testi li votajna fuqhom jiġu applikati nikkonkretizzaw dak li aħna diġa' impenjajna ruħna li se nagħmlu, rridu noqogħdu eh, attenti u dawn huma l-sfidi illi intom se jkollkom taħdmu fuqhom flimkien mal-Kommissjoni l-ġdida, mal-Konsill Ewropew, mal-Konsill tal-Ministri, jiena Eh, kont kburi illi u kien privileġġ għalija illi naħdem fl-imkien ma dan il-komitat, nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Thank you. Grazzi. Kommissarju. l introduzzjoni tijak. Issa, nibdew id-dibattitu tagħna l-ewwel kellim Markus Weber. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Um... Grazie ħafna, Sur Kommissarju. Nishti ukol illi nejdlek eh, grazzi ta' xol tijak naħseb li dak illi għamilt inti bħala kommissarju wieħed seta issa għandu ħajamlu erba kommissarji meta nibra nibda naħseb il mota kif tqasmu l-kompetenzi fil-kummissjoni ma nafx jiena naħseb illi aħna fil-fatt verament uh, segwejna mir-rib dwar dak li aħna deċidejna matul dan il-perjodu leġislattiv u ħdimna ħafna fuq żewġ livelli differenti bot speċjali fuq l-affarijiet li aħna qegħdin diskutu u li huma arġenti m'għandniex nħalluhom qiegħda iżda rridu nsolvuhom qabel ma' f'Novembru ikollna kommissjoni ġdida u dan huwa il-punt ewlieni ġifiri bl-Unjoni u Bankarja u bit-fassil tal-ISRM u l-BRD. Kif ħanimxu aħna minnaħa tal-Parlament Ewropew dejjem kenna il-pozizjoni illi l-elementi ta' riskju għandhom jitwiznu tajjeb ħafna u jina naħseb illi rridu noqodu attenti meħabba illi jekk ir-riskju jista' ikun illimitat irridu naraw illi il riskju ġenerat irid ukoll ikun ikkonsidrat dejjem. U anka dawn il-punti illi aħna fil-fatt irnexxina nsolvuhom anka fid dettal ma ħsibx hemm fejn qed insemmilkom id-dettalji u negozjati li aħna minna ma' servizz tal-Kummissjoni waħda mill-iktar affarijiet li kienet għal-qalbna fil-bidu ta' dan il-xar jew kella fil-bidu tal-kummissjoni ta', ta Ottubru aħna nixtiequ li mal-kummissjoni nkun nistgħu nibatu messaġġ ċar li meta jkun hemm ċertu riski aħna rridu wkoll nikkonsidraw manka fil-kontribuzzjonijiet u l-kontribuzzjonijiet bbażati fuq id-derivattivi intom tistgħu timmaġinaw ukoll li dwar il-netting aħna maħtanċ aħna kontenti li nxtiqo n-naqsu kem jista' jkun riski u s-sistemi li għandhom jistabilixxu li l-om infusom jisaw waslu l-iktar stabilita jina naħseb illi jekk ir-riskju għandu jkun imnaqqas u iktar stabli waħdu qisu rridu wkoll nikkonsidraw dan il-punt. Nittama li aħna fil-ġemat li ġejjin jumkella fil jim li ġejjin skont kem ħanaġlu nkunu nistgħu noħorġu bi proposta ġdida mis-servizz naħa tas-servizzi tiegħek kan nkunu nistgħu niftehom dwar din proposta Ringrazzja. Yes. Oh, it's up to you. You are supposed to have five minutes lot. Fidek, kellek sosta ħames minuti, suppost. Je pourrais répondre à ma Marcus Verber, notamment c'est. Iva, wedġu inwieġbu fuq il-fattur ta' riskju imma nimmaġina li membri oħrajn jistaw eh, jagħmlu mistoqsijiet fuq l-istess punt. Naħseb ikunu iktar faċli jekk nieħdu iktar minn mistoqsija waħda. In this case I give the floor now to Elisa Ferreira. Tajjeb wis mela ngħaddi l-kelma lil Elisa Ferreira. Hekk jogħġbok. Grazzi, Sur Kommissarju, grazzi tal-li ġejt tilta' amana għal darboħra, jiena nirringrazzjak ukoll għax-xogħol eccellenti illi rnexxilek tagħmel ma' eh, tim li kienu disponibli dejjem effiċjenti u naħseb illi f'perjodu diffiċli ħafna tal-ħajja kollettiva tagħna fil-ħajja taż-żona euro irnexxinna namlu xogħol serju ħafna. Grazzi ta' dan u grazzi ukoll tal-li Eh, f'din l-aħħar laqa oġbok tiddiskuti is-suġġetti illi eh, eh, tajtna xie suġġerimenti u tajtna pariri dwar dak li nistaw namlu għawnek aħna bħala kumitat mal kummissjoni il-ġdida biex inkomplu bil-ħidma tagħna. Jiena kelli xie mistoqsijiet li nixtieq nisma' x'taħseb int dwarhom L-ewwel fuq il-kwistjoni tal-Unjoni Bankarja fejn aħna għamilna pass kbir il-qoddim xi ħaġa li ma konniex biħsibna qed nistennew li nagħmluha tliet snin jew erba' snin ilu aħna ma stajniex nimmaġinaw illi xi darba kien se jirnexxilna. Imma il-parti l-iktar diffiċli issa għamilnija u imma element illi sparixxa u jiena nixtieq eh, nisma eh, dak li inti għandek xi tajt dwar il-garanzija eh, ta' depositi. Inti għatilli kien hemm tliet elementi kienet is-supervizjoni, ir rizoluzzjoni u anki il-garanzija komuni ta' depositi. Jiena derli li fimti li kien hemm suċċessjoni ta' fażijiet imma Eh, ma nafx għalfejn l-aħħar waħda kważi sparixxiet mill-aġenda politika u ma nafx jekk inti eh, taqbilx li għaddu jkunek għalix għaliex laqas inti ma semmejta fuq il-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni iva għandna dak ix xol kollu li qed finalizzat mas-servizzi tiegħek u mal-kunsill fuq l-atti delegati. Ma jina nixtieq inkun naf x'taħseb int dwar il-ftejim intergovernattiv jekk hemm xi sviluppi, jekk hemm xi kalendarju fuq il-kalendarju tar ratifika tal-ftejjim intergovernattiv mal li, li permezz tiegħu aħna rridu nagħmlu il-kontributi u trasferimenti kontributi tal-banek illi se jiddaħlu fil-teżor ta' kull stat membru un bat minn hemmhekk jgħaddu għal kaxxa komuni Jena nibza illi edin ninsew il-weda illi saret b'serjeta kbira b'mod formali ħafna minnaħa tal-Konsil li għana niprofaw insibu l-linja ta' kreditu għal fond ta' rizoluzzjoni eh, sabiex ikollu naqra iktar pis, iktar saħħa li meta jibda jaħdem jgħinu li ikun effettiv għal perjodu ta' dan it-tmin snin. Mbagħad hemm l-aħħar punt li l-kollega tiegħi Ferber u uh, flimkien mal oħrajn ukoll qegħdin niddiskutuh li huwa punt importanti ferm ukoll li eh, dan huwa dwar il-tħassib li kellu il-Parlament fuq leġislazzjoni ta' l-ewwel livell tqisux Eh, meta wieħed jidħol iktar fid-dettall u l-fattur ta' riskju huwa l-fattur l-iktar importanti. Jiena ma rridx noqgħod nidħol f'dettalji inti taf eh, xirrit ngħid, forsi inti tista' taġġornana għal dwar l-iżviluppi li saru fuq il-punti differenti li semmejt. Jiena grazzi ħafna u proset. Merci Eliza. Grazzi Eliza. Johan van Overland għalli sijar Johan van Robbenhef. Grazzi. Grazzi sur bajnija tal-prezenza tijak u għal ħedma ċellenti tijak dwar l-Unjoni Bankarja għandi zewċ mistoqsijiet għalik marbuta mal-kontributi minna tal-bannek l ewwel mistoqsija din li ġeja. Il-Kummissjoni kif sa tiżgura li żewġ banek Ewropej li kwalifikaw bħala eh, banek żgħar mid definizjoni tal-BRRD u li għandhom l-istess profil ta' riskju mhux ħajispiċċaw iħallsu kontributi differenti għaliex wieħed mill-banek għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu. F'pajjiż illi jinsab taħt il-proċedura ta' deficit eċċessiv u il-bank liħor il-kwartieri ġenerali tiegħu ma jinsabux f'pajjiż taħt l-IDP. Ġifieri, kemm il-modell ta' kalkolu tagħkom jagħti pis lir-riskju ta' l-ekonomija li fih li fija bank ikun qed jopera. Mistoqsija oħra, kif ħad iżgura li jkun hemm kundizzjonijiet ekwi bejn il-kontributi li jridu jitħallsu mill banek li għandhom l-istess profil ta' daqsu ta' riskju fi zona euro u l-lin mid zona euro. Grazzi. Thank you uh, for the ALDE. Grazzi għall-ALDE l-Onorevol Nistorvalds. Grazie, President. Grazie, Komissarju Barnier, tal-prezenza tijak u tal-kommenti taftuħ tijak inti tkellim dwar rulebook wieħed, single rulebook, u jena għankompli mal-mistoqsija li għadek tisma imma fuq level pjuttos differenti. L-imposti tal-banek u possibiltajiet għal-frammentazzjoni. Illum xi stati membri jagħtu tnaqqis tat-taxxi joffru tnaqqis tat-taxxi fuq imposti bankari. Imma xi drabi aħna nitkellmu sabiex il-problemi tal-banek ma jaddux għand il-kontribwenti imma mbagħad mill-bib ta' wara xi pajjiżi qegħdin jagħmlu hekk il-Belġu, Franza u anke l-Iżvezja. Il-banek m'għandhomx jgħaddu il-kontijiet l-ispejjeż tagħhom fuq il-kontribwenti. il kontribwenti u xek imma dan ixekker il-kompetizzjoni fost il-banek. Għalek, nishtiq nisma minn għandek, jekk għandek xi pjanijiet, jew il-Komissjoni jekk għandek xi pjanijiet. Il-kellim, jinqatalu l-mikrofonu. Jekk il-Komissjoni għandix xi pjanijiet għall-armonizzazzjoni komplu l-kellim f'dan is-settur ħalli ikunem kondizjonijiet indaqs ħalli aħna pala politiċi normalment nitkelmu kol dwar il-bżon il-ħtieġa ta' kondizjonijiet indaqs anka jek ikunem min qed jipprova jiżgiċċa regoli għal darbohra. Grazzi. Safsam il-gwe, il-sur Fabio De Mazi. Uh, uh, Grazzi ħafna sur Barnier minna ħatijaj u kolna u għuralek ħafna suċċess għal eh, fażi ġdida fil-ħajja tiegħek wara l-Kummissjoni. Inti għattilna li regolamentazzjoni finanzjarja saret iktar effiċenti, iżda nixtieq nirreferi għall-artiklu ta' Martin Wolf fil-Financial Times taqalinna illi fil-fat lat li kanna qabel kellu xi 37 paġna iżda il-lat il-ġdid taħt il-President Obama fih xi 800 paġna u iktar jien ma nafx issa dan il-rulebook il-ġdid eh, kemm għandu paġni iżda ma nafx kemm huwa iktar effiċenti u ma nafx kif Juncker E, u xħajr nexxilu jati l-responsabiltajiet e, li dawn il lobbyist e, li minnħat renjujiet. Jina naħseb li dan il konċet too big to fail, ma nafx jekk għandu deċidi jekk il-persuna ta' xabli, jekk iċ-ċittadini tagħna jiġifieri mhux ħajkunu esklużi mir-responsabilità. Jiena jkolli ngħid li għandi jien daqsxejn pessimist minħabba illi dan l-ammont ta' 55 biljun euro eh, nafu il-xorta wahda ħaj miss b'mod negattiv l-ċittadini. Mandi żewġ mistoqsijiet, l-ewwel qed jiena nixtieq nkun naf skont l-evalwazzjoni tiegħek dan il-finanzjament il-ġdid, speċjalment l banek li huma too big to fail, għadna mexjin fl-istess sistema, għadna fl-istess situazzjoni jistgħu jibqgħu jgawdu minn dan tip ta' vantaġġ u nkella il-konċentrazzjoni fuq il-bank fis-settur tal-bank ma baqax l-istess. Issa fuq il-fondi ta' um, rizoluzzjoni taħseb illi fil-fat ħan ikkonsidraw aħna ċertu banek oħrajn fuq livell nazzjonali u inti tkellimt ukoll fuq TTIP jiena nixtieq nkun naf jekk il-Kummissjoni hijiex ħad biddel il-dispożizzjoni għandhom x'aqsu mal- Eh, mal-on capital tana li għandhom assumma l ewropa ġenerali. Grazie. Thank you. Now for the Greens, Philip Lamberts. Philip Lamberts al ħodor Grazie. Jena għandi l-istess Musa nirrepeti dak li għadu kif għal Fabio De Masi, Sur Barnier, inti raġel eccezzjonali għalix inti Eh, tiġi minn l-aħħar monarkija reali fil-Unjoni Ewropea u inti tajtna eh, xewqa illi ikonna dan iktar, iktar hidma kif dak li għamilt inti li xi ħaġa purament Franċiża. Ġifri jiena għal jekk għal xejn iktar dawn l-affarijiet nirringrazzjak. Issa Fabio semma il-volum ta' liġijiet Ewropej u skont dan huwa dovut għal fatt li iktar liġi ma tkunx komplessa, iktar nofru possibiltajiet illi eh, eh, naqilbu ta' taħt fuq naħar minna leġislazzjoni tal-ewwel livell imma bil-volum tal-atti leġislativi tal-livell 2 illi din il-leġislazzjoni tiġi adottata issa fuq il-BOD kwistjoni ta' kontributi tal-banek, essenzjalament aħna ma rridux li kunem banek illi għatmu se jkollhom bżon tal-fond tal-rizoluzzjoni eh, se jkollhom jikontribixxu għalija u l-banek illi jirrappreżentaw 85% se jridu jħallsu 88% tal-fond, ġifiri kważi parti proporzjonali. Xifisser li kunem eh, ratio ta' 1.6 eh, u 1.3 imma il-fattur tar riskju għandu rwol sekundarju biss fit kalkolu ta' kontributi tal-banek u ta' ma nistax naċċettaw. Nafu minn fej jiġi dada jiġi mill-banek bar Franċiżi, Ġermaniżi, Spanjoli, Italjani, nafu li mumma ma' banek sistemiċi illi irridu ifarfru ftit mill-obligi tagħhom stess. Mbagħad il-ratio tal-LCR fis-CRD qed jgħidu illi dan ir reċo rrit ikun jinkludi din governativi, eh, governattivi, commissions u l-impenji vizavi il banik ċentrali u għalhekk il-Kummissjoni trid iżid magħhom ukoll il-covered bonds u l-ABS il illi ġbajna nisimgħu fuqhom eh, f'dawn l-aħħar ġimgħat Issa liġi qed tgħid li dawn l-aħħar żewġ elementi jistgħu jkunu aċċettati bħala assi kwidi jekk l-Awtorità Bankarja Ewropea tirrikonoxxihom bħala tagħti, issa di mhix qed tirrikonoxxihom hekk u l-Kummissjoni xorta waħda qed tagħmel tar rasa. Jiena nistaqsi għalfejn għal darb'oħra aħna rridu eh, intaffu dawn ir-regoli li l-leġislatur rridhom daqshekk eh, b'saħħithom u sodi. Aħna għadin naraw illi jew minn hemm jew minn indaħlu favoritizmu favur l-ABS għalix irridu innaqsu il-livell ta' kapital meħtieġ sabiex inkopru riski tagħhom. Ġifiri aħna sen ħottu bċertu mod il- il-disciplina moderata li l-leġislatur rrit billi indaħlu dan l-atti ta' tieni livell illi b'xi mod jew ieħor iddajfu il-xogħol kollu kemmu u jiena eh, diżappuntat ħafna illi fl-aħħar tal-mandat tiegħek qegħdin eh, eh, naqaw taħt il-pressjoni ta' gruppi finanzjarji kbar u nibdew innaqru minn dak li jinternexxilek tikseb. Grazzi, grazzi ma nix tal-bit mill-FDD. Marċevejna l-ebda talba, forsi għaw xie kollega mill FDD jishtiq jitkellem, jekk le nista' ngħaddi l-kelma l-Kummissarju Barnier. Eh, merci beaucoup. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi lil kull wieħed mill-kellima koordinatur rappresentanti li eh, ħadu sem jina għalek rrit li nġbor iktar minn mistoqsija waħda li xtaraw li kull waħda torbot ma ta' qabila il-Marcus Weber u l-Signora Ferrera li irridu aħna iva implementaw din l-Unjoni Bankarja. Inti, Signora Ferreira, għat li ma kienieċ ħaġa li stajna nobsruwa. Ma fil-bidunet meta jenat li l-autoritaj, il-ħol inta dawn l-autoritajiet ta' supervizjoni Ewropea kienu priorità tiegħi dana kif ħareġ mir-rapport ta' Jacques de la Rosière Iva kienem diġà ideja illi kena morru l imma dak iż-żmien ma qasajna nimmaġinaw illi morru l u fl-2010 konna xin e, eh, fuq linja f'kważi federali ta' integrazzjoni bankarja fiż zona euro kienet xi ħaġa li wieħed ma setax bsora imma wara ħafna xogħol min-naħa tal-grupp tal-euro mill-Bank Ċentrali Ewropea, President Barroso mill-xar ta' april tal-2012, id-deċiżjoni tieħdet fid-29 ta' ġunju tal-2012. Ridu iva nimplementawa issa fl-elementi kollha tagħha din l-Unjoni Bankarja u eh, l-iskrutinju ta' dan il-Parlament huwa essenzjali f'dan ir-rigward. Mbagħad fuq il-kontributi li ħafna minnkom semmejtuhom Jiena mux forsi sen nissodisfakom mal kollox bil tweġibiet li senati, mus sen uqot nidħol fid dettal eh, forsi għada tkunu tistaw ikolkom eh, dialogu iktar kostruttiv miaw u kien u jitkunu tistaw titħlu iktar fid dettal Imma fuq il-fattur ta' riskju mokis ferba semmihdan, rridu fakkarkom il-kontribut tal- bazi huwa diġà risk sensitive għaliex id-depositi u l-fondi propji ma joddux eh, iktar bank kollu iktar kontributi għaw se jkun zaħir meta mqabbel mal budget tiegħu ġifieri formula pjuttost sempliċi mitom tafu li ħafna drabi il-formula li huma Eh, sempliċi huma iktar diffiċli wieħed jaħdem bihom bat tal-fattur ta' riskju addizzjonali fuq bażi tal-BOD illi semma Philip Lombet mill-diskussjoni li kellna mal-esperti tagħna tal-Parlament Ewropew tal-Istati Membri aħna se nipproponu erba' pilastri qegħdin naħdmu fuqhom l-espożizzjoni tal-riskju ta' pis ta' 50% berba indikaturi inkluż il-risk weighting, il-rata tal-fondi propji, imma intaqs importanti huwa il-leverage u anki il-fondi disponibli għal bail-in. Umbat l-istabilità u l-varjetà tal-finanzjamenti u il-ratios tal-likwidità fis cod erba. Umbat l-importanza sistema finanzjarja Eh, l-esposizjoni tal-istituzzjonijiet finanzjarji il-gbar u l-fatturi l-oħrajn bil fil ta' 20% l-attività ta' trading, sistemi istituzzjonali ta' protezzjoni u lajnuna mill-istat. Dan huwa pilastru li diffiċli wieħed jikkalibra heksante filat għallek aħna senħallu marġni ikbar lill awtoritajiet ta' rizoluzzjoni. Jina semmejt u koll il-tlet eh, il-firxa ta' riski bejn 0.8 u 0.5 mek kontribut bażiku għattilkom diġali li huwa risk sensitive għattilkom li l-formula hija sempliċi għalek se tkun iktar diffiċli illi tkun manipolata. Uh, eh, irrit emmin għal li il-firxajja limitata wis imma hemm ħafna stati membri illi ħossu li min jgħid li għaddej wis u min jgħid li għawis għawis. għallu se provaw nsibu kompromess. Signora Ferreira semmit il-garanzija ta' depositi. Il-Kummissjoni l-ġdida se jkollha ta' xi ħaġa dwar dan. Imma jiena rrid Iva, najġa najdilkom il-li waħda mill-elementi tal-blueprint tal-Kommissjoni u għalek huwa element importanti ħafna ġifiri l-Unjoni Bankarja m'għandix tintesa. Aħna wkoll hemmhekk il-ħaqna kompromess flimkien ħadd ma kien sodisfatt tal-aħħar imma naħseb illi l-Kummissjoni l-ġdida wkoll se jkollha tieħu responsabbiltajiet tagħha. Forsi, Signora Ferreira, nista nibatlek tweġiba bil-miktub dwar il-kalendarju tar ratifika x'ma rridx eh, ngħidlek affarijiet li mhumiex. Ma rridx ngħid l-affarijiet mod pubbliku eh, għalhekk irrid niverifika u mbagħad eh, ngħidlek. Mbagħad fuq il-mistoqsija li għamel is-Sur Fabio De Mazi dwar il-kapacità tal-fond ta' risoluzzjoni intom għattu l-55 biljon mux bizzejiet intom eh, t-ixtiqu li insibu mezzi, iva, rridu nsibu mezzi eh, li kollu kapacità u kolli li jissellef u koll biex ikun kredibli dan naħseb illi eh, biex f'kas ta' bżon ikun jista' jissellef mis-suq biex ikun hemm ammont ta' flus inizjali li kun soddisfaċenti. Sur Van Overfeld li eh, kellu jitlaq għamil li zewċ mistoqsijiet sen wieġeb fil-qosor Ma kif għal is-sur Lambert ejja eh, nafxinu ma limitazzjonijiet ta' dan il-Parlament u nirrispettom. L-għonet aħna rridu nitrattaw il-zona euro bħala grupp wieħed. Ġifiri maħniex se napplikaw fattur ta' riskju għal kull pajjiż. Naħseb li dan imur kontra l-ispirtu eh, tal-Unjoni Bankarja. Il-fatt li eh, wieħed japplika dan il-kontribut tal-Unjoni Bankarja bil-forsi kollu effetti fuq il-kontribut nazzjonali. Issa flat ta' implementazzjoni rridu nsibu bilanċ bejn dawn iż-żewġ affarijiet u bħalissa qegħdin naħdmu propju fuq hekk biex ikonna dak l-aspett tal-Unjoni Bankarja u dik nazzjonali. Mela daw kienu żewġ mistoqsijiet, kienet weġiba żewġ mistoqsijiet ta' Sur Van Overfeld. Eh, kienem mistoqsi oħra dwar test li jena nati ħafna importanza li għadak tal-kont bankarju bażiku, trasparenza u il-protezzjoni tal-kontribwent iktar dajjef u vulnerabli u differenza ta' trattament tal-konsumaturi ċittadini. Issa dan it-test uh, kelli namil ħafna lobbying imma jiena rrit li b'appoċ tal-Sur Klute li konna test li faċilita il-mobilità bankarja li mux daqsek faċli li wieħed biddel minn banka liħor li tagħti aċċess għaċ-ċittadini kollha għal kont bankarju bażiku dan mhux possibbli kullimkien messa se jkun. U il kwissjoni mbagħad tal-komparabilità ta' ħlasijiet illi se jkun obbligatorji f'kull pajjiż u se jkun hemm sit fuq l-internet illi se jippermetti illi dawn ir-rati jkunu imqabla. Jiena naħseb illi jekk wieħed jista' iqabbel, jista' jqabbel il-ħlasijiet li jridu jsiru jista' jara eh, jekk uh, u jitpoġġa pis mux dovut fuq iċ-ċittadini. Aħna għalhekk irridu dan il-Kumitat ta' Interkambju biex niproteġu l-konsumaturi minn eh, ħlasijiet li huma zaġerati. Nirringrazzja s-sur Fabio Di Masi għal xewqat sbieħ tiegħu. Jiena mhux se nidħol fażi ġdida tal-ħajja tiegħi pubblika mingħajr uh, ma ngħid li tallimt ħafna f'dawn l-aħħar ħames snin, jiena bdilt ħafna personalment, fimt ħafna affarijiet għalhekk il-ħajja ġdida pubblika tiegħi probabbilment fi Franza. Uh, se nieħu miegħi din l-esperjenza illi ksibt magħkom u ħafna drabi anki minħabba fikom il-finanzjament eh, li jrid jiġi regolat kif imiss u jrid jaqdi l-ekonomija reali. U għalhekk dak kollu li aħna għamilna u għali npoġġu s-suq finanzjarju l-atturi tiegħu eh, dejjem f'pożizzjoni li jkunu jistgħu jaqdu l-ekonomija reali. Jiena nixtieq illi uh, nisidinkom illi il-komissarju se irrit jiġi aġġudikat mux bis fuq il-nazjonalità tijaw imma fuq dak li għajt jina u kol batejt ħafna jkolli najt eh, li batejtu kol ħafna li jena raġel liktar perikolus tal-Europa daw l-artikli kolla zammejtum fl-arkivji tija jina lil dawk issa se jieħdu rridni minn ideja nawguralhom l-isbaħ affarijiet fuq il-55 biljun u TTIP. Jiena rrit imma lissa l-Amerikani ma jridu jafu li proċess il-proċess mhux is-sustanza, il-proċess irid ikun dinamiku u dan irid isir permezz ta' metodu komuni bejn l-Ewropej u eh, l-Amerikani, mhux biex eh, mhux żgur biex innaqsu l-standards jew imbaxxuhom. Skur li le imma biex għom ekvivalenti u narmonizzawom il-fuq u biex niproponu dinamika l-forum kolla mod partikolari dawk settorjali li mux dejjem jimxu kif supposta. Dana Eh, skont dak li rajt fil-Stati Uniti nara li hemm ħafna eh, fora dwar ir-regolamentazzjoni tal-attività finanzjarja u grazzi għal dan it-TTIP nittama li affarijiet jittejbu permezz ta' interoperabilità ċara, effiċenti, interoperabilità bejn dawn iż-żewġ eh, settijiet ta' regoli li ħadmu u kunna ħal-oħra tal-Atlantiku. Mbagħad war jekk ir-regolamentazzjoni finanzjarja ix iktar effiċjenti. Jiena mhux biex nieħu l-proset għax għad baqanna x'namlu, intom għad baqalkom x'tamlu, dawn it-testi eh, huma uh, jiridu jidħlu fis-seħħ jew dis-sena jew is-sena d-dieħla kena bżon 3-4 eh, snin oħra għal xuħut minnhom naħseb li għamilna eh, progress ħafna li xanna regoli iktar eżigenti permezz ta' dawn l-autoritajiet u kol ta' supervizjoni, l fondi propri li s-saxhu mux ftit. Issa, saqsejtun jekk eliminajni xir-riski kolla u jina najt le Għalek jena tilkom illi irridu noqodu attenti illi naddattaw u nemendaw il-testi tana jekk nindunaw illi kunem eh, xie xaq jew xie ħaġa minn fejdak dak li kun jista jizgitxa minn regoli. Din il-mistoqsija, il-mistoqsija li għamiltu intom jekk dan kollux bizzejiet, wieħed ma jistax jesaqsi mistoqsija bħal din fil-bidu jew eh, ta' proċess jew f'nofsu. Eh, is-sur eh, li kanen dana diskutejta miegħu diġà anke fl-2013 meta kena idea pjuttost ċara ta' testi kollha fuq il-banek u hemm ħafna COD erba' il-garanti ta' depositi, riżoluzzjoni, supervizjoni, governanza. U id tweġiba, eh, jiena mistoqsija saqsejta u tweġiba sibta jekk it-test applikati iva se jkun biżejjed kważi għal-banek kollha u tweġiba tijaja le għal-banek l-iktar kbar dak li huma too big to fail, too complex to resolve, too costly to save with public money. Uh, le, hemm bżonn li nagħmlu iktar u dak huwa l-lan ta' din il-proposta dwar uh, eh, għal-risoluzzjoni uh, illi qegħdin nipproponu. Teressajt ruħi nisma dak li qal Filip Lambert, eh, dak li qisu bħala eh, monarkija fi Franza, jiena repubblikana, u il-Republikanu kolli najdlek, ma dana kollu dejjem tajt eh, importanza kbira illi kelli deputat Ewropew, kon deputat Ewropew qabel ma sirt kommissarju għandi rispet kbir għal parlament u għal kollu li naxxinna namlu fl-imkien anki għalik sur Lambert u eh, għal koordinaturi li tkelma qablek. Jena naħseb illi għaxira li jena jkolli dan il-rispet lejn il-parlament Sejtuni dwar il-proporzjonalità u l-impatt fuq il-banek iż-żar ta' dan il-kontribut li huma rridu nagħmlu jiena eh, għadni qed infittex dan il-bilanċ l-aktar xira u se nkomplu nfittxu sakemm jiġu pubblikati dawn l-atti aħna rridu nsibu dan il-bilanċ permezz ta' din il dan il-kontribut forfettarju ma' il-banek l-iktar zar li se jħalsu ammont fiss dejjem fil-, fil frispett tad-daqs tagħhom. Rrit ngħidilkom li dan il-metodu li aħna qegħdin nipproponu jati eh, jagħti ċifri li huma preċiżi pjuttost interessanti li stabilimenti li jirrappreżentaw 85% tal-assi tal-żona euro se jħallsu eh, madwar 80% tal-ammont totali tal-kontributi. tal ammont totali tal kontributi u iktar minn 50% ta' dawn il-banek se jkollhom eh, trattament speċifiku moti lil-banek żar. Dan ifisser li dawn il-banek se jgawdu għalmenu minn uh, tnaqqis ta' 70% tal-kontribut tagħhom fiż-żona euro. Għalhekk Aħna provajna u maħniex il-bot mill-li insibu livell ta' kontribut għal dawn l-istabbilimenti li jkun proporzjonali ma' daqs tagħhom u riski li huma rirrappreżentaw. Thank you. Uh, now I have. Grazzi. Għandi ħames kellima fuq il-lista tiegħi. Nibdew billi naddil l-kelma. Il-rapporter tagħna dwar il-BRRD Gunnar Hockmark Iżda qabel forsi segwitu sur falsa mill mistoqsija preċiża dwar kwistjoni ta' possibilità ta' trattamenti differenti minħabba l-fatt illi xi stati membri m'hemmx il-tnaqqis ta' taxxa fuq il-ħlasijiet. Kwistjoni li ma rispondejċ għalija forsi segwitu għal din il-mistoqsija. Gunnar Hockmark issa. Grazzi tassew. Ma tantx fadlina ħin. L-ewwel net. U importanti li ngħidlek Michel illi inti dejjem kont lest illi titħol diskussjonijiet magħna u tikkontribwixxi ħalli tassigura li l-affarijiet jimxu l qoddim Jiena il-kol kemm aħna napprezzaw hidmietek għaliex inti tajtna daqqatit mod kostruttiv, mod pragmatiku meta aħna ndirizzajna l-BRRD li jiena nemmen li appedament ta' dak li ħatħalli warajk. Żewġ affarijiet malaj malaj nistaqsik. L-ewwel net fl-aħħar jiem tiegħek u l-amministrazzjoni tiegħek u importanti li l-atti delegati importanti immens li dawn ikunu sikuri F'dan il-mandat ta' dak li ġi deċisna naf li hemm ħafna protagonisti, xi stati membri, xi gruppi politiċi qegħdin jippruvaw jieħdu lura dak li intilef meta aħna kellna negozjati, irridu nżommu ma dak li ġi deċis. Il-Parlament u il-Kunsill iddeċidew dwar il-fondi li għandhom ikunu bażati fuq il-proporzjon fil-gwar tad daqs ba' ġustament tar riskju ma rridx il kummissjoni jew ħaddieħor jagħmel aġġustament tal-formula li aħna iddeċidejna. Biex din il-leġiżlazzjoni dawn l-atti delegati jitlu fis fil-waqt huwa importanti li inti tkun deċis, tkun sot fil-deċizjonijiet fil-jem li ġejjin. Imbagħad it-tieni mistoqsija tiegħi jiena prezentajt mhux leġizlazzjoni waħda jew tnejn u xi drabi għandna femid differenti dwar kemm irridu nil-leġizlaw. Mhux faċli li wieħed jeħles mir-riski fil-perspettivi politiċi differenti li għandna għanna nistaw naraw li għanna leġizlazzjonijiet kbar il-DGS MIFID 2, CRD 4, BRRD. Temmen li nistaw natu valur li dawn il-proposti attwali palma għamilna qabel ma kellna din il-leġizlazzjoni mistoqsija diffiċli għalik sur kommissarju Għaliex hekk aħna nassumu il inti u jina knemmen li inti ksibt ħafna eh, permesta ta' din leġizlazzjoni nistaw nevalwaw forsi b'mod differenti il-proposti attuali. Kem taħseb il inti kellek impatt? Grazzi. Peter Zimon, il vice President għana. Sur Kummissarju anka minna ħatijin ringrazzjak ħafna tal-xogħol u l-kooperazzjoni li aħna kellna f'dawn l-aħħar ħames snin u anka speċjalment fuq id-dossier illi dwaru ħdimna ħafna fejn aħna kellna ħafna fil-fatt eh, soluzzjonijiet kostruttivi u sibna li l dejjem lesta biex tiddiskuti magħna. U eh, anka nixtieq eh, li ngħid li grazzi għall ħaddiema wkoll aħna Tana li kienu dejjem kostruttivi aħna sajna nitkellmu anka fuq il-kalkolu u tqassim ta' dan il-fond ta' riżoluzzjoni nixtieq ningrazzjak ħafna ta' diskussjoni miftuħa li dejjem inti kont lest li tagħmel magħna. Issa nixtieq illi insemmi punt ieħor importanti magħkom li għalina jidher li huwa problematiku. Intom rajtu li l-proposti tal-Kummissjoni għandhom xjasmu wkoll eh, l-iktar mal kumpaniji żgħar daqs medju, iżda min-naħa l-oħra qegħdin nitkellmu fuq il- bazi ta' kejl li għandha tkun ta' xi 88% għal banek inti qed li ħajkun hemm ukoll perċentwal ta' 87% bħala kontribuzzjoni għal-ħlas. Jekk aħna ħanimxu hekk, allura aħna kif ħa nkejlu eżattament il-daqs tal- tal-bank aħna nistaw jekk nikkalkulawa bażi tar-riskju pereżempju nkunu nistaw inneħu pereżempju xi tnejn fil-mija minn dawk eh, minn ċertu banek jekk il-fattur tal riskju jista' jkun li jiżdied iżda mikkeja li d-dinja xi ħaġa li mhijiex eh, biżejjed naħseb li dan huwa fattur illi jista' jidħol fl isfont jekk tinħoloq il-ħaġa li rajna f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat, ġifieri jekk aħna għandix inkejlu d-derivattivi aħna għal banek il-gbar għanna pis partikolari u aħna tinkejlu il-riskju u għal banek iż-żar u koll aħna għanna soluzzjoni. Iżda xinejdu jekk allura aħna nippermettu il-kejl tal-derivattivi dan jista jammont tal-30% tas somma totali ta' ċertu banek u b'dan il-mod il-banek il-kbar jistaw ikunu ikkalkulati fuq livell inqas. Jiena naħseb illi allura l-perċentwal tal-banek il-kbar tista' tonqos ħafna u tista' tiġi fuq il-livell tal-istituzzjonijiet medji ta' daqs medju. Jina naħseb illi aħna ekket ninterpretaw il-kunċett li t-proponu fuq il-kriterji bazati fuq il-riskju. Jina nishtiq illi fil-fat Eh, nitkellem fuq dan il-punt minħabba li dan kien punti li matul dal ħafna ġimgħa kien diskuss ħafna anke fil-Kunsill. Grazzi anke Vorsitzender. Grazzi ħafna, Sur President, minnaħa tiegħi wkoll nixtieq nirringrazzi ħafna minn qalbi lill-Kummissarju tax-xogħol il-nexxinna nagħmlu flimkien matul dawn il-ftit snin aħna il-nexxinna tajjeb ħafna naħdmu flimkien. U eh, aħna eh, fil-Parlament Ewropew dejjem rajnik bħala gentleman u allura verament nirringrazzjawk naħa tagħna. Jiena nixtieq issa ngħaddi fuq eh, l-atti legali fuq l-insolvenzi 2 u fuq CRD 4. Aħna rajna li f'Ottubru kellhom ikunu prezentati l-atti delegati jien naħseb illi wasal il-waqt issa illi l-Kummissjoni toħroġ b'dawn il-proposti l-Parlament Ewropew għandu ċans ta' madwar sitt xhur sabiex jevalwa dawn il-proposti u fil-31 ta' Marzu ta' sena 2015 għanna din id-data ta' skedenza u jina nishtiq ngħid li Ottubru fih wieħed u 30 ġurnata ġifieri nittama illi dawn proposti jasluna fil-bidu mhux fl-aħħar Ottubru. Issa ma nixtieqx inqod niddubita e, it-timetable iżda fuq il-livell ta' direttivi aħna diġà għandna ċertu interessa biex nibdew naħdmu fuq dak li għandu x'aqsam mal-kapital brabta mar-riskju U il-prodotti wanka għal mod ta' kif ħajkun imkejjel ir-riskju kif ħajkun ġestit, jiena naħseb pista li l-atti legali hija xi ħaġa li tmur jitfit ma' dan kollu naħseb li fl-aħħar mill-aħħar aħna irridu nippreżentaw dan kollu u nibqgħu konsistenti u korrenti mad-direttiva. Hemm ċertu kwistjonijiet li minħabba l-kumplessità tiegħu u l-istruttura tar-riskju E, iżda minkejja l-ġustifikazzjoni u kol, iżda jenat nitkellem iktar issa settur bankarju, nixtieq nitolbok allura minħabba dan eh, sur Kommissarju, illi inti tatina dawn ir-rapporti li aħna qegħdin nistennew minn Grazzi, sur kummissarju. Mr. Werner Langen. Grazzi l-Onorevoli Bernard Langen. Grazie ħafna, Sur President. Nixtieq illi li naqqat mal-kollegi tiegħi li qalu l grazzi u proset aħna eh, ħdimna miegħek għal ħames snin, aħna ħdimna b'mod eċċellenti miegħek, verament inti eh, ħdimt b'responsabilta mal-Parlament Ewropew ħdimt b'mod tajjeb ħafna, però aħna iddeċidejna wkoll stablixxejna dan il- proġett komuni tar regolamentazzjoni tal-banek huwa proġett kbir ħafna minn anka għall-istati membri, minħabba l-istati membri jisom ħadu dan il-proġett f'direzzjonijiet differenti u r-riżultati ma kienux dak li aħna xtaqna, issa fuq id-dimensjoni internazzjonali. Ilna erba snin bdejna eh, naħdmu fuq eh, derivattivi u regolamentazzjoni dwarhom, aħna rajna illi kien hemm satax lat legali fuq l-aħħar lat legali aħna ġilidna ħafna fuq u xorta waħda għadda. U aħna rajna illi eh, kien hemm ċertu affarijiet li minħabba l-elezzjonijiet tal-midterm fl-Istati Uniti kienu eh, e, u U issa rġajna wasalna għal elezzjonijiet ta' mitterm, ġifiri dwar dan il-ftejjim tal-Istati Uniti dwar id-derivativi ma nafx meta ħajr nexxina nikkonkluduh. Iżda naseb illi nixtieq nitkellem ukoll fuq dettalji ieħor aħna deċidejna illi derivativi li ġejjin mill-bors tal-Istati Membri ħajkunu esklużi mir-regolamentazzjoni. Iżda aħna edin naraw illi il bajk ċentrali li l-prezz tal-istati membri ħajkunu esklużi aħna konna ftehemna u koll illi ħajkonna l-istanka li tinkludi pajizi terzi illi u dawk il pajizi li ħajkunu esklużi minn dan il-kontroll bilaterali. U dan jinkludu kol ċertu eh, ekonomiji li huma dipendenti ħafna fuq id-derivattivi. Sir kummissar nixtieq insaqsik din il-lista illi imskiet imsemmija taħseb li ħatkun publikat qabel ma jintem e, xogħol tiegħek bħala kummissarju nixtieq nirringrazzjak mill-qoddim. La speaker Danuta Hübner. L-aħħar kelliema Danuta Hübner. Chair, I would also like to, to express my appreciation for the Grazzi President, anka jien nixtieq nrot ħajr. servizzi tal-Kummissjoni taħt it-tmessija ta' Michel Barnier Nishtiq namel zewċ kummenti, mistoqsijiet dwar il-regolament ta' tieni livell marbut ma' l-SRM u l-BRRD. Il-banek iż-żar, il-banek ta' kooperativa, għawnek l-sfida mhijiex dik tal-kontribut finanzjarju, men kwistjonijiet oħra li huma relevanti. Għal l-istituzzjonijiet, nixtieq insemmi tnejn, is-ħubija fis-sistema ta' protezzjoni istituzzjonali fattur importanti ta' tnaqqis ta' riskju jekk aħna nistgħu niżguraw isħubija fl-NIPS din ikollha pis konsiderevoli fl-evalwazzjoni tar riskju li tpoġġi l-istituzzjonijiet finanzjarji żgħar u ta' daqs medju b'sitwazzjoni mhux daqshekk zbilanċata imxekla. Tieni kwistjoni il abilities intra-group u t-tnaqqis tagħhom mill-bażi ta' kontribut Din tapplika biss għal gruppi konsolidati, ġifiri gruppi ta' banek. Hemm dawk l-istituzzjonijiet żgħar fosthom banek ta' kooperativa li jaħdmu f'network, huma organizzati f'network. U jekk dawk il-network dawk l-istituzzjonijiet ta' netwerk jistgħu jibbenefikaw meżenzjoni bħal din din iva tpoġġihom għal oħra f'pożizzjoni inqas diskriminatorja. Nixtieq ngħidilek dawn il-messaġġi, Michel. Grazzi. I have a last request. Uh, L-aħħar fil-qosor. Sven Gigol, tek joġbok. Uh, iva Michel Barnier, uh, thanks also for my side for... for Aziz Michel Barnier, grazzi anke minna ħatijek, kooperazzjoni, dejjem rendit u għahda eccellenti. ħanħossu nuqqas nuqastijak nishtiq li nżommu b'xiftit aktar għaliex minix konfint li s-sur Hill se jkun il-komissarju li jmiss li ħajħu postok u forsi s-sur Juncker ħajdum daqxej sabiex jarġa ifassal il-proposti tiegħu jagħmelhom daqsxejn aktar tajbin xirqa. Għandi mistoqsija oħra parti. Dak li għedni kemm ngħid. Flat id-delegat, la bosta id-delegat għal solvenza 2, solvenzi 2 li issa ilu jitqassam fis-circles tal lobbyists nistaw naraw li l-kalibrar tal-prodotti tal-ABR, l-ABS, tnaqqas kemm il-darba. Kien hemm studju li wassal għal ABS ta' tripla B għal kalibrazzjoni tal-multiplikatur tar riskju ta' 17% imma mbagħad kien hemm xi interventi mhix istati membri U il-kalibrazzjoni tal-fattur tar-riskju naqset tal-8.5%. Imbagħad diġi Ekfin talbet sabiex titnaqas aktar saħansitra. U kellna 5%, spiċċajna bil-5% f'perjodu qasir ta' żmien kien hemm tnaqqis għall fattur ta' riskju kemm il-darba. L-ewwel darba f'Jannar kien ibbażat fuq ċifri minn Ajopa, jien nixtieq inkun naf issa. Fuq liema fatti il-pjan il-ġodda għatnaqqis tal-multiplikatur ta' riskju kienu ibbażati. Forsi tista' tuġibni issa. Għarrafna daqxejn, xini il-bazi empirika għal tnaqqis ħesrem tal-multiplikatur tar riskju għal prodotti tal-ABS. Michel Barnier biex iwieġeb. Sur la question president fuq il-mistoqsija li ma wieġibx għalija qabel. Fuq il-possibilità li wieħed innaqqas it-taxxa skont l-istati membri u x'di kienet il-mistoqsija. Iva, din hija eh, jiena nafa din mistoqsija sew għadni ma nafx it-tweġiba ta' ħadna qegħdin naħdmu fuqha tħassib huwa ovvjament li nevitaw it-taxxa doppja jiena għadni qed naħdem ma' Digimart u eh, ma' servizzi legali waħna għadin infittxu soluzzjoni, l-aħjar soluzzjoni biex nevitaw din il-taxxa doppja. Mok, grazzi għal kooperazzjoni kollha tiegħek eh, tul dawn is-snin kollha anke fuq riformi strutturali tal-banek illi inti kontrapporter fuq Jiena nista nigarantilkom li xwara kollox huwa dmiri li aħna se nibqaw fidili għat-test ta' livell wieħed taħt il-kontroll u l-iskrutinju tal-Parlamentu tal-Kunsill li u wkoll qed joqgħod attent ħafna jiena sen is ovvjament u sen nikkonsidra r-rieda tal-koleġislaturi Zgur li minix se niprofa naweċ bximot il-test ta' level wieħed minħabba xoll għedin namlu wissa fuq l-atti delegati u l-standards dinja garanzija illi nistanati l kull wieħed u waħda minnkom. Dana kollu aħna għanna dan l-obligu li namlu dan ix-xogħol li ġifdat jenna taħt il-kontroll tagħkom illi nirfinaw it-testi biex dawn ikunu operattivi u ovvjament aħna rridu inqisu u nieħdu kontu kol l-ispeċifiċitajiet tal-settur bankarju u tal-assigurazzjoni fl-Ewropa. Issa fuq ir-riskju n-nifsu. Gunter Otmark, fuq ix-xogħol li aħna minna l-kol flimkien fil-fatt il-għan ma jistax ikun nil-eliminaw il-riskju 100% u għan possibli f'dak il-qasam u għan kif l-ekonomiji kolla fil-fat. Il-għan kien illi aħna nifmu il-riski, nantiċipawom b'ximot, nżommu għajnejna fuqom, noħol u il possibilita ta' garanziji meta jkun hemm bżonnhom. Jiena dem ħsebt illi fil-qasam tal-ambjent kif ukoll fil-qasam tal-finanzi il-prevenzjoni tiswa inqas flus mill-li wieħed imbagħad jagħmel tajjeb għal problemi li jfeġġu għalhekk aħjar li nkunu eh, preparati għaliex aħjar ikonna namlu eh, reparazzjoni ippreparata milli reparazzjoni u korrezzjoni li ma tkunx lest illi tagħmilha rajna x'ġara fil-kriżi Għalla bżon li testi ikunu eh, applikabli biex jiġu applikati, jridu jkunu operattivi. U dan jispjega diversità ta' testi kollha u l-importanza ta' supervizjoni. Aħna għamilna eh, studju ta' impatt globali u rridu nużaw il-klawsola ta' revizjoni illi inkludejna f'ħafna minn dawn it-testi ma naħseb illi l-fazi ġdida ta' regolamentazzjoni li se tibda ma tistax tkun bħal dik ta' qabila. Hemm bżonn illi taħdem, hemm bżonn illi nintebħu b'xertu naqasijiet, namlu l-adattament tagħhom għal sitwazzjoni eh, li qegħdin fija issa imma it-testijiet li għanna u d-dibna huma eh, suġġetti li intom ukoll għandkom timpenjaw ruħkom fil-ħidma tagħkom fuqhom. Ma l-ideja li l-Ewropa ikolla permezza awtorità ġdida jew waħda eżistenti biex ikolla kapaċità illi timponi sanzjonijiet fuq xi stabbiliment finanzjarju illi jedek l-istabilità finanzjarja xmer jirrispettax ir-regoli Ewropej dan huwa suġġett ġdid u għal daqstant huwa suġġett għal ġejjeni. Peter Simons ukoll Uh, semma il-kwissjoni tal-proporzjonalità, l-banek il-gbar u dawk żgħar, aħna ħsibna dwar ir-rwol u l-pis tal-banek dawk li huma gbar Jiena tajtkom iċ-ċifri għattilkom illi dawk illi għandhom il-maġġoranza il, il, il ta' lassi sejħalsu l-akbar ammont fil-font ta' rizoluzzjoni. Il-banek il-gbar il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 jidħol ukoll fis-suġġett tal-banek iż-żar li aħna hija il-problema ta' nuqqas armonizzazzjoni ta' standards tal-kontabilità u dan iwassal għal differenza fl-ammonti ta' eh, derivati minn banka liħor Dan skont il-standards bankarji li jiġu applikati biex niżguraw illi il-kunem armonizzazzjoni fit trattament ta' derivati fiħdan l-Unjoni naħseb illi nistaw insibu soluzzjoni li skonta il-trattament prudenzjali tal-riskju eh, li enfisio di kun applikat għal eh, derivati meta wieħed eh, japplika jew ikkalkula dawn l-elementi fl-aħħar tas-sena ġiġifiri din tkun soluzzjoni ta' kompromess bejn trattament bażiku fuq skont l standards tal- tal-kontabilità u anki fuq il-standards prudenzjali tal-regolament COD l sur Balz li jena nirringrazzjaħ u koll għaxxol li għamilna fl-imkien u u koll semma il-kalendarju. Aħna fuq il- CRD erba qegħdin naħdmu bħal fuq eh, elementi oħrajn huwa kompless ħafna. Intom tidu eh, tifmu u koll illi il-proċessi ta' eh, konċertazzjoni idumu jihdu l-ħin li jihdu. Għallek, aħna minna ħafna xogħol ma'kom u anke mal-Kunsill biex dak l-impenjajna ruħna li inwet uħ. Jena minn issa neskludja raġunijiet legali kważi li l-in mirrida tija l-atti ta' eżekuzzjoni kunu prezentati mod formali f'Novembru. Aħna qegħdin nippruvaw naħdmu b'mod koerenti fuq dawn iż-żewġ testi. Nirringrazzja l verner Langen għal kooperazzjoni tiegħu xogħol importanti wkoll li għamilna flimkien aħbiberija tiegħu il-fiduċja li wrin li wera fija kienu importanti għalija. Fuq derivati negozjati li aħna qed ikonna mal-Amerikani fuq l-ekwivalenza, jiena għandi fiduċja Jiena tkellimt ma l persuna responsabli ta' CFTCT, eh, Tim Massad, il-ġimma l-oħra kellimtu, marna um, Washington biex niltaqa' ma' tim tiegħu din il-lista li se tiġi publikata qegħdin naħdmu fuqha ma' servizzi għana u tiegħu nittama li jirnexxinna niksbu ftejji mal-Amerikani fuq il-CFTC qabel it-tmim tal-mandat tiegħi. Tanu ta' ibne, Semmit ukoll il-kwestjoni tal-esklużjoni ta' impenji mill-istess eh, netwerk ta' garanziji reċiproki, bat l-esklużjoni wkoll tal-IPS tista' tkun ġustifikata danuta dejjem jekk dan l-IPS jaħdem tal-immot li wassal għal interkonnessjoni tal-membru tal-IPS pal dak li tkun simili għal dik dak li jiġri fil-kontest tal-banek. Jiġifieri rridu nikbuh dan kollu b'mod ċar ħafna u waqli jekk aħna naħdmu fuq eh, l-esklużjoni tal-espożizzjoni intra-grupp, għalmenu naqsom xi 10% u skont l-istimi tagħna din l-esklużjoni li qegħdin naħdmu fuqha se tifavorixxi ħafna inqas il-banek il-kbar milli il-banek iż-żar. Jien ukoll il-li deċiżjonijiet kollha illi aħna ħadna ħadnijom biex nifaċilitaw l-affarijiet u mhux biex eh, naqsu il-banek u l-istituzzjoni finanzjarji żgħar eh, nibdew mill-kooperattivi danuta illi inti semmejt. Sven Gigold, grazzi u koll lilek għal kooperazzjoni tijak Mux se noqot nidħol ħafna diskussjonijiet issa fuq il-Kommissjoni il-ġdida. Mux qed ngħid illi eh, hemm bżonn ta' inqas standards, jiena naħseb illi għandna pjuttost nħedġu fil-kontesta solvency titolizzazzjoni ta' kwalità olja dana u koll eh, nistaw nisuħ bħala ħaġa importanti minn dak il għal sur Draghi zgur irridu nifaċilitaw l finanzjament tal-ekonomija. Eh, pjan ta' investiment li diskutejn ħafna l-Bank Ċentrali għandu l-wol tijaw naħseb li permezz ta' regolamentazzjoni irridu b'serjetà u b'kuxjenza bil-prekawzjonijiet meħtieġa nifavorixxu il-finanzjament tal-ekonomija u naħseb li titolizzazzjoni ta' kwalità għolja kif nifmuha aħna, kif qed naħdmu fuqha aħna, għandha tikkontribwixxi permezz ta' titolizzazzjoni tajba, trasparenti, standards għoljin hija din l idea li qiegħda uh, twassalna ovvjament biex naħdmu fuq bażi tal-ħidma tal-Ejopa Aħna qegħdin namlu xogħol ta' kalibrazzjoni preċiż ħafna xogħol fuq livell tekniku u nikkonferma li qabel ma tittieħed deċiżjoni definittiva jiena se nitlob l-opinjoni ta' Ejopa Uh, eh, il-Sor Bernard Nido kien ma' ġembi Eh, fil-Konsil tal-Ministri f'Milan zam eh, sot ħafna jina smajtu koll il-Ministri għalix il-Ministri u koll huma eh, responsabli għall-ekonomija ta' pajjiżhom jiġifieri huma wkoll kienu favur din it-titolizzazzjoni ta' kwalità għolja. ġifiri qegħdin naħdmu bejn dawn iż-żewġ biex najtek żewġ aspetti ta' limitazzjoni. Grazzi ħafna Michel Barnier. Grazzi ħafna tal-li ġejta hawnhekk illum grazzi ta' da kollu illi inti għamilt waqt il-mandat tiegħek nittama illi nibqgħu f'kuntatt aħna inkomplu diskussjoni tagħna fuq l-atti delegati għada wara nofsinhar fil-ħamsa nixtieq ninforma lill-membri illi għandna webpage ġdida li tagħti aċċess għall-atti delegati kollha miżuri ta' implementazzjoni kollha ġifri għandna din lodda ejjew nużawha. Grazzi ħafna Komissarju Barnier u għallum il-laqa għal-ġurnata.